Empju bil-earth eh, metals eh, jiena naf li eh, u tkellimt ma' nies li qed jaħdmu bil-nanomaterjali biex bekk nkunu nistgħu niżviluppaw alternattivi għal dawn rare earths li huma diffiċli li nsibu tarfhom. U għalhekk importanti li nifukaw fuq l-innovazzjoni wkoll. Raba punt, l-izvilupp tal-indikaturi jenna nappella l kommissjoni u l-Istati membri biex ħaffu dan il-proċess u l-ħames punt biex nestendu l-ambitu ta' direttiva tal-eco design. Din effokata fuq l-enerġija bħalissa u jiena nemmen li huwa kruċali li aħna nifukaw aktar fuq il-disin tal-prodotti tagħna biex ikonna l-kapacità li nirkupraw materjali li jinsabu fiħdan ġewwa dawn il-prodotti, dan huwa kruċjali għal Ewropa li tkun effiċenti fl-użu ta' riżorsi. Għalhekk jiena nipproponi li nestendu l-ambitu. Dawn huma l-ħames azzjonijiet ta' priorità. Kien diffiċli li nżomm ma' dawn il-ħames prioritajiet għaliex naf li hemm 10-20 kwistjonijiet iktar importanti wkoll iżda jiena ġelt ruħi li inżomma dawn il-ħames prioritajiet u hekk għamilt. Fil-rapport, xaġoħra li tistaw issibu għaxxiri pubbliku favur l-ambjent, ir-rwol tal-konsumaturi, kena s-sena l-oħra l-Eurobarometru li urina li l-konsumaturi um għandhom iktar minn l-rrida li jihdu sem biex ikunem iktar standards ta' riċiklaċ olin, per eżempju, iktar minn tlet kwarti tal-konsumaturi fil-fatt. Entuzjasti ħafna li jihdu sem f'dawn l-affarijiet. Bidla fit-tassazzjoni mill-xogħol għal tniġis dibattitu li lin mill-GDP, l ġdid tal-GDP, jiena nifoka wkoll fuq il-biodiversità u l-ekosistemi. U għalhekk naħseb li dawn l-oqsma jew il-parti kbira tagħhom huma koperti fl-abbozz tiegħi. Ta' ħaq fadal l-istess ammont Zdaw l-erba' paġni bħala emendi għal rapport tiegħi impossibbli li nkopri xi ħaġa tant wiesa f'erba' paġni fid-dettall u għalhekk ħa uħroċ niprofa nindirizza din il-kwistjoni l-ġimgħa d-dieħla. Jiena fiduċus li dan il-komitat appoġġani biex nimlow il-vojt li jem f'dan fejn hemm nuqqasijiet f'dan ir-rapport inħares il qoddim għal proposti tagħkom iżda biex nagħlaq sur President nixtieq nappellalkom il-koll sabiex zommu kem jista' jkun mal-stampa ġenerali li tajtkom, mal-qafas biex nżommu mal dawn il-ħames azzjonijiet ta' priorità, forsi dawn il-ħames azzjonijiet mhux ser ikunu dawk ħarin, iżda hija nlimitaw ruħna sabiex bekk dan id-dokument ikun wieħed relevanti politikament. Huwa importanti kemm għall kunsill kif ukoll il-Kummissjoni u nittama li tistaw tappoġġawni fuq dan. Grazzi. Vielen Dank, Kollege Gebrandi. Jetzt kommen wir zur Diskussion mit dem Schatz. Grazzi. Issa għanna diskussjoni ma' Shadow Rapporteurs, l-ewwel Sur Florence. <clears throat> Vielen Dank. Grazzi ħafna, Sur Gabrandi, dan huwa rapport eccellenti impressjonanti. Ovvjament kena namlu negozjati u nitkellmu dwaru diġa dan is-suġġett u jiena nemmen li morna li l mit-triq indikata minn naħa tal-Kommissjoni u għamilna kontribut ieħor u sibna soluzzjonijiet alternattivi u naħseb li din hija suġġa tajba. Jiena nappoġġa bisħiħ din l-għażla għaliex hemm nuqqas ta' ċifri. Ma nix nżommu mal-ideja li u wisq emendi l-anqas. Għaliex inkella din kun soluzzjoni perikoluża u ma rridx nipperikola kwalinkwa mod dan ir-rapport. Jina ċert li hemm xi punti fejn jiena xtaqt l-indiskuti fuq fuq il-loqsma ta' prioritajiet naqbel mal-istampa ġenerali tal-suq tal-materjali sekondarji din irridu n-negozjaw minn ġdid inna naħsbu fuq dan ma konġ daqsek ta' suċċess kemm xtaqt li nkunu f'dan il-qasam iżda naħseb li biż-żona li semmejt naħseb dan huwa approċċ tajjeb f'dan ir-rigward. Għanna nikkonsidraw il- kwistjonijiet ta' taxxi wkoll marbuta maż-żona Schengen. nix natu vantaċ il xaħat li mbagħad jinjora l-aspetti tat-taxxi, eċetera. Kif edna dan ma ridniex u iżda naħseb li xorta waħda huwa punt li nistgħu niddiskutu flimkien. Jiena mħasseb dwar l-eco-design. kif tista' toħroġ il-konklużjonijiet fuq l design, kif tista' iżid il-valur fil-kalkoli li tagħmel. Dan m'għandniex tweġiba liħ għandi ibni li kabbar ħawel is-siġar eh, u jekk kabbar lot siġar u jbiħħom belt li jridu jħawlu dawn is-siġar, kif tista' tagħmel l-aspett ta' eco design? X'inhuma l-parametri għal kalkoli bħal dawn? Jiena nixtieq ukoll iktar tarif propju fuq dan il-punt. Naf x'inhu ma l-prinċipji bażiċi ta' eco-design, iżda min-naħa l-oħra naħseb li għandna naraw kif nistgħu nindirizzawha. U dan huwa possibbli biss jekk ikollok evalwazzjoni ta' segwitu, għaliex inkella eh, għandek kwistjoni li ma sibx tarfa, diffiċli ħafna u kun diffiċli ħafna li tagħmel kalkoli iktar milli tipproduċi l-siġar stess. U għalhekk jien ressaqt din il-kwistjoni. Fuq l-indikaturi issa. Intom rittu li ddaħlu x'indikaturi malar kem jista' jkun nemmen li rrid ikollna l-indikaturi iżda forsi jista' jkollna xi lista miftuħa. Ma nafx jekk nafux eżatt x'tinfissru eżattament bl-indikaturi u kemm irridu mmorru lil in, iżda rridu nevalwaw il-konsegwenzi biex bekk naraw li noħorġu b'konklużjoni fl-aħħar mill-aħħar. Fuq il-kompetittività iva għandna nevalwaw is-sitwazzjoni u npoġġu l-punti interrogativi tagħna. Umbat, hemm il-kwistjoni ta' taxxa ma tiġ tagħmel taxxa fuq dak li qed tipprova taħsad iżda għandek tagħmel taxxa fuq it-tniġis fuq dak li qed ikun li qed jinħaraq. Għandna bidla ta' sistema ta' taxxi permanenti fl ewropa dan huwa evidenti u naħseb li għandna nagħmlu taxxa wkoll fuq il-konsum. Iżda min jgħid jekk tagħmel taxxa fuq il-konsum tajab wis, iżda dan ma jfissirx imbagħad li l-konsum ser jonqos b'riżultat ta' dan. Għandna tassazzjoni tal-konsum fil-Ġermanja iżda qatt ma pruvajna x'imkien ieħor li naqsu it-tassazzjoni jew nerġgħu nagħtu l-flus lura għal min ma jeflaħx għal din it-taxxa, naħseb li rridu nkunu kawti ħafna, iżda xorta waħda hija xi ħaġa li rridu nagħtu ħarsa mill-qrib leha. Jiena lest nikkontribwixxi għal kwistjoni li niklu inqas Rridu nagħmlu l-parti tagħna hawnhekk ukoll, kulħadd jista' jagħmel li jrid. Jiena nikol inqaslaħam, u iżda ma nemminx imbagħad li dan il-punt għandu jiddaħħal fir-rapport. Dawk il-kollegi li jażlu li jkunu veġetarjani għandhom ikunu jafu li l-effett li tikseb meta mqabbel ma' min jikol il-laħam ma jfisser kważi xejn, ma tiksibx wisq. Jekk għandek tlet familji li huma veġetarjani flok miklu jiklu l-laħam bl-ekwivalenti ta' tnaqqis ta' nitnaqqas ta' temperatura minn 23 għal 22 grad, dik hija l-unika bidla li se tikseb. U għalhekk naħseb fuq il-konsum, naħseb li għandna nħallu l-għażla fidejn il-konsumaturi. Fuq il-materja prima mbagħad nixtieq ngħid kelmtejn anke fuq ir-rigward iskart irridu nsibu konċetti differenti għax materja prima sekundarja, eccetera eh, tkun aħjar mill-li skart, għax terminu skart, waste bl-Inglis għandha kemm xejn konnotazzjonijiet negattivi, Jiena donni għandi l-impressjoni li f'pajjiżi ċittadini jiġbru dan il-materjal biħġarhom iżda ma nafux imbagħad x'namlu ġalla darba nkunu ġbarna dan il-materjal. Nagħmlu riċiklaġġ, niġbru, nagħmlu separazzjoni bejn il-ħġiġ skur u ħġiġ abjed, iżda mbagħad xorta fl-aħħar mill-aħħar ħafna drabi jispiċċa fl-istess post, ma naħsibx li ċittadini ser jibqgħu sejrin hekk għaliex irridu nagħtu ħarsa lejn dak li għamel sens meta nitkellmu dwar ir-riċiklaġġ. Għaliex il-mira tagħna għandha tkun li ikonna materja prima li tkun ta' kwalità għolja li tiġi prodotta permezz tar-riċiklaġġ tal-iskart. Madana kollu, apparti minn dan, naħseb li għamil xol tajjeb u tajt ħarsa li dawn l-aspetti. Jutim Merkis la titkellem Jek joġbok, għandek il-mikrofonu. Grazzi President, grazzi kollega tal-rapport eccellenti tijak u grazzi tal-prezentazzjoni eccellenti. Grazzi l-iktar għal-focus tijak fuq l-innovazzjoni, naqbel miegħek. Eh, rridu niċċaraw x'inhuma l-idejat tagħna u jien għandi idejat xerressa. L-ewwel net li għandna bżonn huwa li eh, li konna innovazzjoni fejn pal ma bidlet il-kompjuter bidel l-affarijiet, forsi għanna bżon xaħġa oħra, forsi teknika li nbidlu l-mod kif nindirizzaw il-rizorsi tagħna. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni li jurejtu fir rigward il-rapport fuq l-Unjoni ta' Innovazzjoni, importanti li norbtu dan il-rapport ma' l-istrateġija tal-materja prima li nidejna s-sena li għaddit. Aħna kollaborajna propju fuq dan il-rapport u koll. Aħna kanna xie pozizjoniet komuni emmek li nishtiq intenni għawnek u koll. Fi rigward il-proposta tijak għal bidla fiskali, naqbel miegħek il-proposta tiegħek madonna kollu miżdaqsek ċara lija. Għaliex inta tħeġġeġ li nibdlu lejn sem ta' tassazzjoni ambientali l pubbliku. Iżda bħalma għal Florence u semma jekk iżżid xi ħaġa tittieħu lura. Għax tieħu bla matrott iswar li tkun bnejt ħodd U għalhekk importanti li iva, inti semmej dan il-punt hemm bżonn li nagħmlu bidla mix-xogħol għal tassazzjoni ta' materja prima mhux minsusa. Eh, u għalhekk irridu naraw kif kif użaw is-sistema tat-taxxi tagħna biex nexprunaw il-qoddim l-aġenda ambjentali tagħna ikun li nena nagħtu ħarsa mill-ġdid lejn din il-kwistjoni għax naqbel mal-kollega Gerbrandi u mal-kollega Florence li s-sistema ta' taxxa tagħna huwa l-mod kif nistgħu nibdlu s-soċjetà u għalhekk sa ċertu punt forsi nistgħu nagħtu iktar reqqa lejn ikonna tassazzjoni biss meta nitkellmu fil-Kumitat Ambjentali. Saġoħra niqsem ir-rapport tiegħek huwa kif ħanivitaw ir-riperkussjonijiet jekk aħna nkunu iktar effiċjenti, mbagħad kif ħanevitaw li l-prodotti jisiru rħas u għalhekk jimbijaw aktar. U naħseb li rridu naħsbu iktar fuq dan kif nistgħu nevitaw. Sa ġoħra li probabbilment qed taħdem fuqha hija xprun tas soċjetà x'se tkun jew ibidla fl-imġiba tal-konsumaturi jew inkella mudell ta' negozju u aħna nipreferu li nieħdu ftit minn daw iż-żewġ aspetti. Jiena naqbel mal-modelli ta' negozju u għandna nħeġġu wkoll bħalma semmi il settur privat biex ikollna modelli ta' negozju differenti. Iżda nistgħu nagħtu direzzjoni għal dan u jiena għotna attenta meta li konna soċieta fejn laqas nkunu iktar sidin ta' dawn il-prodotti iżda eh, nikru u bat konna nerġu nirkupraw kollox u għalek konna riċiklaġġ. Fuq l-iskart, dan huwa importanti ħafna għaliex palma semmejt rridu viżjoni ġdida fir rigward iskart. Naħseb li fi strateġija tal-materjal prima rridu nqajmu din il-kwistjoni tal-iskart. Għanna ġerarkija tal-iskart, iżda rridu ġerarkija wkoll tal-effiċjenza fl-użu ta' riżorsi li nużaw il-materja prima sa l-iktar punt possibbli u Mish kompetu tagħna li niddefinixxu kif għandha tkun il-ġerarkija tal-materja prima, iżda xorta waħda nistgħu nibdew minn issa d-diskussjoni. Jien naħseb li għandna nsemmu wkoll il-fatt li aħna għandna rata ta' ġbir tal-iskart iżda li m'għandniex minnaħa l-oħra huwa rata li ngħidu dan huwa l-limitu ottimu li nixtiequ niksbu mill-materja sekondarja hemm materjal prezzjużi, materjal prezzjuż, pereżempju deb, eċetera, iżda jekk tagħti mobile f'idejn xi ħadd tal-laħam, mhux mhux ħajkollu daqshekk l-effett li ħajġbor il-materjal jekk ittieħ f'idejn espert u għalhekk irridu noqogħdu attenti propju fuq il-materja prezzjuża li tinsab fil-mobile phones pereżempju. Fil-materja prima sekundarja nistgħu nużaw it-tassazzjoni kif semmejt iżda Il-punta unek u għal ħafna regoli li xeklu fil-użu tal-ġbir tal-materja sekundarja, regoli tal-iġene per eżempju, tas-saħħa. U naħseb li irridu nagħtu ħarsek tar mill-qrib dwar dan li niksbu bilanċ bejn l-affarijiet kollu, kollha tagħna. Rid ukoll reviżjoni tar-regoli tagħna biex naraw jekk humiex intelligenti fl-effiċjenza tar-riżorsi. Irrid ikollna test ġdid tar-regoli tagħna jew xi ħaġa simili. Fuq il-konsumatur, inti fukajt ħafna fuq is-settur privat u din hija xi tajba. Zdejna naħseb li f'dinja li qed tibda l-affarijiet ta' taħt fuq hemm bżonn li nagħtu iktar attenzjoni l-konsumatur. U jiena naqbel miegħek dwar il-kwistjoni tad-dieta li semmit bosta drabi xittikel dan irridu nitbuh ċar fil-rapport hemm bżonn li jkun hemm bidla dwar dak li niklu dan ħajkollu effett anke fuq is-settur ta' trasport, iżda barra minn hekk irridu nibdlu wkoll imġiba ta' konsumaturi tagħna. Il-koll flimkienu mhux biss li kelli niklu, u għalhekk importanti li nitkellmu mhux biss dwar ir-responsabilità tal-produttur iżda anke tal-konsumatur. Importanti nippruvaw nsemmu wkoll it-tikketti li għandna fl-Unjoni Ewropea u nippruvaw noħorġu tikketta aktar inklusiva iktar wisa fej l-enerġija, l-efficienza fl-użu ta' rizorsi, l-materja prima, ġifiri nkun natu l-tarif ta' l-oriġni tal-użu u t-tmim ta' ċiklu tal-ħajja ta' prodott. L-aħħar iżda mhux l-inqas biex nagħlaq nixtieq ngħid żewġ affarijiet. Ma tantx entużjasta daqshekk dwar in-nanomaterjali naqbel ma' miegħek li joħutu ma tajbin iżda oħrajn għandhom konsegwenzi li għadna ma bassarniex għalissa. Per eżempju, dissipazzjoni tal-fidda li qed ikollha ħafna effett fuq il-biodiversità, u għalhekk irid toqgħodu attenti meta nużaw il-nanomaterjali. Mbagħad semmejt Schengen għall-iskart. U hemmhekk kollega, ma nistax naqbel miegħek, għaliex jiena naħseb li jaħġa tajba ħafna li nippruvaw nużaw l-iskart sal-potenzjal tiegħu l-iktar oli iżda fuq Schengen Inti taf. So, mhux għot nsemmi xi pajjiżi, iżda hemm pajjiżi fl-Ewropa li mhumiex m'għandhomx l-standards li għandhom l-oħrajn. U għalhekk għandna regolamenti tajbin fuq l-iskart fl-Unjoni Ewropea, iżda mbagħad xinajdu dwar l-implementazzjoni u sakemm l-regoli ma jkunux implementati tassow kemm nixtiequ aħna, Jiena kontra kwalinkwa żona Schengen, iżda forsi fl-aħħar jekk l-implementazzjoni tkun hemm din tkun idea tajba. Nħares il-qoddim ma' diskussjonijiet li se jkollna fil-ġejjieni u m'hemmx dubju li dan ħanibluh f'rapport li jkollu Peace. Grazzi. Nächste Shadow auf meiner Liste ist Bas Eichhaut und danach folgt Miroslav Utski. Grazzi, grazzi Germanian tal-li tajtun dan il-rapport tal-li fazzana din l-agenda. Allora, naħseb li tista ta' tossena ħafna poċ minna tal-ħodur. ħafna minna nistaw naraw li din l-agenda għed tmexxi l-ekonomija tal-Europa u għandu kun ċentrali fid-dibattitu. Dan ħankun dibattitu kbir, mhux biss din is-sala, imma fil-Kumitat tal-Ambjent. Dik tkun problema kbira li meta nitkellmu dwar l-effiċenza tal-utenti, id-dinja ridikola għaliex fejn dan huwa fundamentali, din hija aġenda li qed tmexxi l agenda tal-Ewropa, il-ġejjien u l-ekonomija tal-Ewropa. Iva jew le. Eh, Mnana għan diskutuħ mux biss hawnhekk f'dan il-Kumitat tal-Ambjent u f'Kumitat oħrajn jidenraw kif dan id-dibattitu huwa mwessa eh, lilin mill-ambitu tal-ambjent biss. Nasa li l-rapport huwa bidu tajjeb. Għandek ħafna emendi, ovvjament, eh, minn anke minn ħatana, u hemm erba' punti li xieq indirizz hawnhekk. L-ewwel għandek l-aspett tal-mainstreaming Għandek il-diskussjoni fuq l iskarzi li huwa parti minn rapport Għandek il-prezzijiet. U għandek il-livell ta' ambizzjonijiet tar-rapport. Tar-rapport. Nasab dawn il-punti il kol jistaw jgħinuk biex eh, saħħaħ il-rapport u mbagħad naraw kif nistaw nqajmu ftit id-dibattitu lil ilm il-komitat. Issa nibdew bil-mainstreaming. Naw net Serħu maħkom maħniex sem bidlu s-suttura tar-rapport xej minn dan u nixtieq ukoll nipprioritizzaw ġifiri aħna mhux nistgħu nżidu xi lista ta' domandi oħrajn u apparti dawk l-affarijiet li intom għamiltu prioritajiet aħna tajbin ħafna li nipprioritizzaw anki kemm bżonn illi konna affarijiet u punti. Aħna sempliciment irridu nirfina ftit għal mainstreaming. Għanna bżon iktar nifikaw fuq il-fat illi l-agenda għandu jkun parti mill-agenda tal-Europa 2020. Illi dan kun qed iwassal indikaturi ewlenin illi l-ekonomija għanda għanda kuna t-tina fl-ħar mill-ħar. Fl-ħar mill-ħar, jek aħna ma nkonniex din il-problemi tal-user resource efficiency aħna ma nistax ma nkoplu ma nagħtux kasa. Aħna qegħdin neħlu r kollha tagħna. Jiġifieri di konna Ewropa fondamentali 2020 hija msemmija, imma aħna nista nistgħu ngħinu biex nsemmu mod eh, iktar prominenti, biex ikun iktar prominenti. Uridu koll u fuq il-konsum. Ndu essenzjali u koll. U koll fuq riforma fiskali nixtiequ ngħinukom hawnhekk. Issa rigward l-iskart. Naqbel ma jidit fuq il-xettiċizmu fuq il-idea ta' Schengen. Idea ta' Schengen, idea ta' biħa. Ma metta kemm iġġorrikija tal-iskart li diġa qiegħed hemmhekk fis-seħ. Jaħdu noqogħdu attenti, nibdew bix-Schengen. Meta l-ġerkija tal-iskart mux fisseħ u kem għatem stati membri illi bazzikament mux edin u regoli li edin emmek mux bizzeje issa. Istan l-ewwel rridu illi konna ġerkija tal-iskart. U aħna rridu naslu għal skart, residwu tal-iskart li pratikament zero. Ġifiri wara li tirriċikla kollox, supposta tittamma li bajkun fada skart ta' xej. Ġifiri l-ewwel trid temmira lejdan. dan Umbaħt tista titħol f'qasam ħiles għal skartijak, nkella ħajkonna qed niddealizzaw illi ħan nittrasportaw iskarti imma fl-aħħar mill-aħħar konna qegħdin nittrasportaw l-ilma. Għaliex imma dan inqgħod attenti dan mhuwiex eh, mod effiċjenti kif inti titratta iskart. Jridu nqgħod attenti hawnhekk, jridu jkollna l-ordni kollha eh, l-ordni li hija strutturata b'mod sew. U aħna rridu ma nkunux inkonsistenti f'ċertu direttiva, per eżempju fid-direttiva tal-enerġija li tiġġedded, hemmhekk aħna qegħdin nipprovovu illi ikun hemm e, ċertu njam illi dan jistuża biex jħaddem e, ċertu impjanti li e, jipproduċu il-faħam. Ġifieri aħna qegħdin nużaw biex neħluh f'dawn l-impjanti tal faħa mod l-iktar ineffiċenti kif inti titratta l-biomassa fl-aħħar mill-aħħar allura dan il-mod aħna rridu niflu naqra din il-ġerarkija qabel ma mbagħad nitlob tirqaqat l-oħra u naħseb ir-rapport jek għanna saħħuh u nistgħu ngħinuk dan għaliex xina ċert illi l-emendi tiegħek kollha ser jkun qed jagħmlu dan imma aħna ħanżidu naqra mal-emendi li diġà għandek. Issa rigward il-prezzijiet. irridu nkunu iktar definittivi. Tul is-snin, meta nħarsu lejn kif aħna tejjibna il-produttività tal-xogħol tagħna u meta nqablu ma kif tejjibna l-produttività tal-riżorsi, dik hija problema, hija kwistjoni ta' prezzijiet. Aħna dejjem konna qegħdin intaxxaw ix-xogħol. U dan wassal għal produttività ta' xogħol akbar jiex ta' tajba, ovvjament, iżda bad minn ħal oħra tar snin produttività ta' rizorsi, dan kien zastru dawn l-aħħar snin. U dan jirina biċar kif il-prezzar jista' jgħinna. Inti qed isemmija, imma aħna rridu nkunu nagħmlu bħala parti iktar fundamentali tar-rapport għax il-prezzjar, l-imprezzar huwa importanti ħafna. Għalhekk irridu nifissaw dawn il-prezzijiet f'dak li huwa produttività tar-riżorsi tagħna. Un bat dak il-level ta' ambizjoni. Rridu kunu ktar ibsin. Irridu nejdu nistimula jew nitolbu l-azzjoni. Imma le, irridu ntejbu l-lingwaċ hemmhekk biex ikun iktar ċari, iktar sodi. Inti semmi per eżempju dawn il-passi importanti li rridu nilħu eh, u meta nitkellmu dwar il-tifrit tal-kabir ekonomiku mm, dan ukoll rridu nkunu iktar ibsin fil-lingwaġġ tagħna. Rigward l-indikaturi u koll huwa tajjeb għal għal-nijiet ta' komunikazzjoni u fl-ħar mill-ħar inti qed ħares lejn il-footprint li qed tagħmel tal-ilma, l-art, il-materjali tal-karbonju. il materjali tal karbonju ġifiri il-inkatul tal- produttività ta' rizorsi mux mm, mhux qed eh, nek u naħseb illi dan għandu bżonn emendaw. Ġifiri ħajkonna xi emendi rizu. Iżda bħala idea ġenerali sempliċi bed ngħidu nagħmlu jkunu iktar sodi fil pozizjoni tagħna u fl mill-aħħar dunja l-ġejjini tal-ekonomija tagħna.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 dina nappoġġa prioritajiet fl-Ewropa, jina ċert li ħajkun faċli li nikdbu lista ta' xewqat li ma tispiċċa qatt imma m'hemmx tagħmel ħajkonna nifokaw fuq xi punti żgħar selettivi li ħajkunu riżultat ta' kompromess. Jina u koll fil-grupp tijaj politiku napoġġa l-involvu l-settur privat dan il-proċess kollu. Mkejja li ximdaqit naf li maqdar ħafna ħafna proposti minn dawn il-komitat. Um, dawn il-importanti għal kompetitivita tal-pija tad-dinja. U l-politika tagħna trid tkun stimolu dan ir-rigward. Jiena nappoġġa wkoll kull tip ta' użu mill-ġdid u riċikl u riċiklar ta' materjali fejn imbagħad ir-riċiklar huwa impossibbli mela l-użu eh, ta' skar tal-enerġija, per eżempju, issa rigward il-zona Schengen għal dak li huwa eh, skart, jiena nappoġġa il-fatt li dan il-ġestjoni tal-iskart irrid jiġi appoġġat u jrid jisir f'dik iż-żona. Ġifiri, per esempio, fil-Repubblika Ċeka, jekk jkunu għadin jipproċessaw skarzi li ġem il-Ġermanja, ma nafx għalfej għandha jkun hemm eh, proibizzjoni fuq dil prassi. Iżda minna ħal-oħra minnu illi 10 snin ilu mm, kienet komuni illi kien hemm xi pajjiżi tal-Ewropa tal-Punent illi jarmu iskar tagħhom billi jbijgħu bil-pajizi f'Europa ċentrali u tal-Vant u jaħelsu minnu. U eh, kienem u koll martab eh, u mizbla, mizbliet illi kunu għedin eh, jiġu kreati imma mod illegali. Kien hemm ħafna miżuri burokratiċi u dawn jistgħu iktar iwaslu għal taħwit. Hemm dibattitu twil fuq il-bozzot konvenzjonali, bozzot tad-dawl u aħna rridu nevitaw li jkun hemm l-użu tal-merkurju fil-bozzot tad-dawl u il-kostituzzjoni jgħidu li għalfej aħna qegħdin nipprojbixxu il-termometri medikali konvenzjonali bil-merkurju, ma mbagħad il-merkurju nistgħu nużaw pereżempju f'bozzot tad-dawl illi huma suppost iktar effiċjenti u effettivi fil-użu ta' risorsi tal-enerġija zambat fl-istess ħin u ma ta' detriment ta' saħħa tal-pubbliku. Rem ċertu prodotti ġiet toqgħod attent li mhux naqla kemm t-tejt tgħid xijom u taqxu ma tajbin. Jiena noqgħod attent ukoll dwar kull tip ta' aspetti ta' taxxi. Jiena nħoss illi t-taxxa hija fid-daw ta' stati membri sovrani dan hija temmek biex ikun hemm taxxa pan-Ewropea, nasab li dan kollu ħakun parti minn din it-taxxa pan-Ewropea u f'dan il-każ il-grupp tiegħi politiku probabbilment mhuwiex se jvota dan il-paragrafu, jekk noqogħdu attenti. Eh, Pero il dan il bots tijak huwa eccellenti, tesal il għarak tijaw, għalih u nissena bil-ħarbis biex iktar il-iktar u Grazzi ta' kollox mis-shadows, mela, issa naddu għal kollegi l-oħra mdirista. Mela din il-lista. Dan, ja, Couchet, Herr Schnellhardt, Satuhassi, Richard Seba und Adam Gierig. Yes, you're... Dawkum eh, Ich würde vorschlagen, damit der Zeitrahmen nicht komplett... Mala, nissuġġerixi eh, li rridu nżommu ta' kontroll fuq il-ħin. Xubat il-wieġeb, kommissjoni wieġeb Allura, nilimitaw ruħna għal zewċ minuti kull ħadd kull persuna. Għatnota li intom taqblu, ma dan jedni kif suġġerejt, nandu għal onorevoli Hibner. Grazzi tassew. Grazzi tal-prioritizzar tal-istat, saħri kiku ħolli għazlu l-istat twila ma tispiċċa qatt musta nifugaw fuq il-prioritajiet. Aħna nitkellmu dwar l-effettività fir rizorsi u jiena permettejt nruħi li eh, dawn naqsamhom skont il rizorsi li jeżistu, n rizorsi naturali illi ser jinġabru eh, iktar il-qudiem ġala darba rizorsi ġodda jiġu identifikati naħseb li għanna nistaktaw fitri li nizviluppa tal-riċiklar. Imma u kol riċiklaċ ta' metalli li għandhom xaqsmu ma' l-industrija elettrika. U dan jis il eh, hemm ċertu materjali li jistaw intużaw ħafna snin ilu, jistaw nerġgħu nużaw mill il-ġurnata. Ehm, per eżempju il-foresti wkoll. Ħafna drabi il-biomassa tista' tintuża ma dawn il-foresti naturali qed jiġu sfruttati wisq. Aħna rridu nifokaw iktar fuq plantations Eh, ġviri kabru għom il-bnidem. U rridu nħarsu lejn l-effiċenza fil-ilma, l-ġestjoni effettiva tal-ilma, għax hemm eh, nixfa fl-Ewropa. U għanixtieq nixbitkom l-attenzjoni għal dak li għal Karl Heinz. Skart ma jerġax jiġi riċiklat għax imur fil mizblit minn flok. Imma dak li huwa kart għal industrija jista' jkun materjal prim għal ehm, pajjiż ieħor, industrija oħra propjament, ġifieri ħarsu lejn timijiet multinazzjonali li jistgħu joħorġu dan is-soluzzjonijiet innovattivi. U rigward is-soluzzjonijiet fiskali dawn iridu jfukaw fuq innovazzjonijiet u xogħol ġdid. Grazie, Sir President, Rapporteur. Dan la bozza ta' rapport huwa interessanti ħafna l-kollegi tiegħi diġa qalu tkellmu dwar il-merti tiegħu. Jiena nixtieq nagħmel xi ftit mistoqsijiet sur rapporteur dwar eh, l-użu ta' rizorsi imma jkridu nkunu naqra iktar eh, immirati fl-użu tal-kelma rizorsi rridu nidistingwu bejn ir rizorsi li jiġġeddu dawk li mhumiex li ma jistgħux jiġġeddu. U batem kategorija ta' nofs kbira ħafna li huma dawk ir rizorsi li jistgħu jkunu riċiklati dawn isibhom fil-dawk eh, li fil rizorsi li jġeddu dak le il-ħut, per eżempju, kif rajna l-bira jista' jkun uh, eh, rizorsa li tiġġeddet jew le, mbagħad hemm l-ilma iva eh, eh, l-ilma ilu fuq fid-dinja l-biljuni ta' snin, imma jiddependi jekk l-ilma jkun jkunx imniġġes jew le ġifir nistaw nirfinaw l-użu tal-klim tagħna biex nkunu iktar effiċjenti u nagħmlu distinzjoni bejn rizorsi li ma jiġġeddux il l-bira tal-drabi ikunu eżempju enerġija fossili pereżempju minn taħt l-art. Umbat hemm l-enerġija wkoll li tiġġedda dak l-ewwel kumment, umbat kumment ieħor? Inti issek qed tipprova tajt għalmenu minn dak li fimtina fil-introduzzjoni tiegħek li hemm xi tip ta' teorija ta' sostituzzjoni meta materja prima jew risorsa tonqos it-tradizzjoni ekonomika titlob illi aħna nissostitwuha b'materja prima oħra jew permezz tat-teknoloġija. Inti taħseb illi dan tassew jista' jsir f'kull qasam? It-tielet mistoqsija Jien naħseb illi għal eh, materja prima hemm ukoll ġerarkija tal- eh, u li il-materji prima mhux kollha huma daqshekk jużi, mhux daqshekk hemm urġenza illi aħna nużawhom tant taqal naħseb illi u koll rridu namlu differenza, per eżempju, rridu najdu li iż-żejt huwa eh, l-iktar rizorsa importanti li hemm fid-dinja u li eh, il-valur ta' din il-materja prima globali tiswa daqs il-valur tal-materji primi l-oħrajn kollha poġin flimkien, miġburin flimkien. Inti qed tgħid sir-rapporter bat fil-paragrafu 19 illi forsi fl-2020 inkunu nistaw nerġaw nużaw 100% xuħut minn dawn ir rizorsi imma inti qed issemmi fost ħafna affarijiet oħrajn il-fosfru. Inti ċert illi illi wieħed jista' jilħaq dan l-użu mill-ġdid ta' 100% f'dan il-każ? Grazzi. So the next speaker is Horst Schnellhardt. Reverend Schnellhardt, nkellimni miss. Grazzi, il-rapporter għandu bieċa xogħol jibsa qoddimu. Għanem ta' jitkellem dwar dan rapport fuq il- li jkun Ewropa li hija effettiva fl-użda riżorsi tagħha. U x'imdaqqiet aħna nispiċċaw ħafna ġrabi u istampa sieħa. U naqbdu ngħidu ħajn ħallu l-affarijiet kif in huma għaddejjin jekk nħarsu lejn pereżempju s-sussidji li ħat jitneħħew sal-2020, mhux huma dawn is-sussidji eżattament. Inti kettejt esempio mela l-bidja tagħmel ħsara l-ambjent s sussidi kollha. Mm. id ħarsu li kustjonijiet dettaljati, dan il-kustjoni kollha ta' kooperazzjoni, kompetizzjoni U dan iżvilupp illi kellna struttura tal-iżvilupp, ġifieri din il-ġildu jew lej li ikonna stampa ġenerali, jew nkella nħarsu lejn speċifiċitajiet. Imma dizin u attenti għax dawk ukoll se jwasal għal problemi ta' kompetizzjoni pereżempju bejn l-imprizi differenti. ġifiri inti tispiċċa tkun pajjiż t tiddeċiedi x'jista' jieħu x'ma jistax jieħu kontrolla kollox int. U fil- DDR kien hemm min jamprova jagħmilha di biċċa tax-xogħol. Allura nkunu aktar speċifiċi, pereżempju, f'ċertu affarijiet, per di dita dita mbagħad qed niżġaraw lanqas Issa, ma nibqaw nibqgħu superfiċjali biss. il ħamsa ta' Marzu huwa ripwis pala skadenza. Irridu bżonn bżon iktar ħin n għax hemm ħafna kwistjonijiet importanti hawnhekk. U mossa nejnu li nfusna jekk ħanħaffu iż-żejjed. Grazzi Xorġ Nelħart. Insejt il xi ħadd skużawni. Onorevoli Kukovic. Grazzi, jina nixin il-lis rapporter ta' dan il-rapport huwa strutturat sew u ta' prezentazzjoni ċara. Nifhem il sitwazzjoni meta nirġu għal komoditajiet jew materjali primi. Ejan qablu xi ħaġa, pereżempju għandek xi ħadd li għandu marda kronika. forsi dan li kun immut minn din il-marda, iżda xorta għandhom jippruvaw b'xi mod ibillu il-ħajja tagħhom qabel ma jispiċċaw u l-istess jott hawnhekk għal dan il-tkabbir ekonomiku aħna irridu naqsu l-konsum tal-komoditajiet tagħna li ċ-ċittadini jifmu għadi. aħna irridu nikkonvinċu l-individwi u l-ekonomija ġenerali u l-imprizi li irrid ikun hemm imma irrid ikun hemm bidla fil-bidla tal-massa, bidla fil-kuxjenza tal-bassa. Ma jistax joqbdu u joqdu jikonsmaw bla bla kontroll ta' xejn. kemm il-prodotti mhumiex proġettati taħt il-eco design u li jekk eh, nużaw l-iskart kompletament, u għatajib maħna id nipromovuh dan. Musta tkun faċli għax it-taxxa. Hija kwestjoni diffiċli. Imma rridu noqogħdu attenti ma nużaw il-kelma taxxa. Grazzi onorevoli Zatti. Tliet punti fil-qosor, grazzi tas-sew, tajt il-njura ħassi. Ehm, grazzi rapporter ta' dan rapport eċċellenti. Jiena tal lim fil-karriera tiegħi fil-politika illi ħafna drabi, wisq drabi, Jekk inti għandek indikaturi u miri vinkolanti, mela ma jiswa u jgħattar xejn. U jers ma jisarraf xejn fl-aħħar mill-aħħar, allura dawn l-indikaturi u l-miri vinkolanti huma essenzjali. Irridu wkoll noqogħdu attenti li l-politika tal-Unjoni, speċjalment politika ġdida, ma ma jgwidawniex direzzjoni ħażina meta neġu biex intejbu l efficienza fir rizorsi tagħna. Kien hemm semma l-bio bassa. Hemmhekk aħna rridu nagħmlu attenti illi il-linji ta' politika tagħna riċenti ma jmorrux għall-ar u li l-effiċenza tar rizorsi tagħna ma jmorrux għall-ar ukoll u, u Dilda l-prinċipju ta' l-użu u konsegwenzi tal-użu tagħna, ġifieri l-użu l-mater nużaw il-materjal biss skont l-aħjar valur li dan jista' jista' joħloq, mela dan għandu jkun wieħed mill-prinċipji li njegwida, pereżempju, li nibbinu djar, li nagħmlu l-amara, mill-injam, li huwa tal-imot li meċel fej taħarqu. E, dak kollox. Grazzi. Jgħid issu siber jina nixtieq ningresa r-rapporter dan ir-rapport iżda aħna ma ngħixux gżira għajn mid-dinja, aħna nofs il-kompetizzjoni internazzjonali u l-ekonomija internazzjonali, ġifiri jekk inti trid tibgħat sinjal ta' taxxi ta' prezzijiet u l-bqija. Mela taxxazzjoni fuq attivitajiet tal bridem tal-tuma għolja għaliex dan huwa l-fattur illi huwa diffiċli ħafna illi inġelu ċaqla. Allura hawnhekk hew il-periklu illi dawn il-kumpaniji marru bandoħra. Aħna rridu inżommu il-produzzjoni xogħlijiet fl-Ewropa waqt li fl-istess waqt inżommu l-standards għolija. Għam ukoll l-isqarrija tal-privattiva tal-1986 fejn aħna unne edna illi aħna diġà minna l-invenzjonijiet kollha li diġà għandhom isħixu. U dan, huwa eżempju ċarta kif inti qed tantiċipa minn qabel iżviluppi, ġifieri rapport trid distingwi iktar bejn ir-riżorsi tagħna għaliex il-kollega tagħna tal-grupp tagħna għati jgħidu jagħmel distinzjoni vera bejn di ġenerġija li tiġġeddatu li le. Iżda tisa mor ktar fit-dettall, għazbu dwar computers, għazbu xinu ma kapaċi jagħmlu aħna hawnhekk. Qed raw għabżid kbar anki sa faktor 10. Aħna nistgħu nagħmlu dan anki b'affarijiet oħrajn, jekk aħna għana kun ambizzjużi nistgħu nikzbuwa. Jekk aħna ġeneraw xirridu fir rizorsi u jekk inqasmu dawn ir rizorsi mela ċertu nuqqasiet li għanna issa li jista musta jkollna aktar il-qoddim jistaw nistaw mbassru għom, nistaw mbassru x nistaw ma jistaw x namlu. Ma jidux nispiċċaw xi ħaġa jew kontraproduttiv. Is-sur Girek, grazzi fost dawn il-ħames prioritajiet u ma u għattini priorità li ġifiri nistimulaw ir riċiklaġġ ta' materjali. Aħna ma nix inċentivi, bizzejiet. Nġibru għom, naħsnu għom. Ma memx inċentivi ekonomiċi biex dawn, nużaw dawn il-materjali mod oħrajn. Forsi nistaw nisqu xie proposti dwar kif tista' sseħħ din il-biċċa tax-xogħol. Ir-riżorsi li ma jiswewx ħafna flus, ġifieri toħroġ bihom birħis, ma domx jeżistu, hija ħaġa tal-passat. U dawn il-materjali rari ġej mill-art eh, u mill-dinja tagħna għandhom eh, u mar rizorri ħafna u vera russi għadhom qed jisportawhom imma dam daqt ħaj se jispiċċaw l ukoll. Aħna rridu nfukaw fuq rizorsi oħrajn, rizorsi tagħna tal-Ewropa. Aħna rridu dan jadda kun prioritarju nifukaw fuq il-lawn resources. U il-ġestjoni sostenibli ta' dawn ir rizorsi Ma nix dawn ir-riżorsi sakemm jispiċċaw fix-xejn Hemm ovvjament riżorsi oħrajn jistgħu jintużaw pereżempju modi differenti għal pereżempju biex jibnu toroq nibju djar, stess ħafna problemi. Dawn ir-raġunijiet u komunitajiet lokali, dawn għandhom jidu jkunu iktar interessati li użaw dawn ir-riżorsi lokali għaliex hija il-komunitajiet lokali jridu jerfaw l-ispejjeż tar rizorsi għalix dawn, u għalek dawn għandu jisiru lokalment. Adam għirek, un jetzt gebe ta' komissjon Kommission das Wort und um für die Grazzi ħafna, il komissjoni Grazzi ħafna għal dan l-abbozz tar-rapport. Jirrifletti fil fat il il-femit tana u l-livell ta' ambizjoni eh, li għanna ħna fil-qassam tal-efficienza fl-użu tal-rizorsi. Tres u ħafna suġġerimenti f'dan il-rapport u aħna zgur sen isuwom u nikkonsidrawhom irridu naraw fuq li ma minnom nistaw nimxu bil-rizorsi u l-istrutturi eżistenti u fejn forsi nistaw nżidu l-level ta' ambizjoni tagħna diġa imbeda xol, ġifiri hemm l-eżerċizzju ta' semestru Ewropew illi palissa u għaddej fejn l-użu ta' effiċenti bir rizorsi jgħatuk huwa element minnu hemm dawk is-sussidji li forsi jistgħu jkunu ta' dannu u anki għal dak il-potenzjal tal-tisħiħ ta' tkabbir fil-qasam tal-riċiklaċ Issa dwar il-miri, aħna nqisu li daj huwa proċess inklusiv li qed jinbena bħalissa, imma żgur se eh, aħna napprezzaw ħafna l-appoġġ tal-Parlament fil-qasam tal-użu u produzzjoni sostenibbli Aħna qed eh, nistennew eh, li noħorġu b'komunikazzjoni sal-aħħar ta' din is-sena li waħda mill-lodot biex nimplementaw ir-roadmap għall-użu effiċjenti tar-riżorsi f'dan il-qasam rridu noħolqu u l-kondizjonijiet għal eh, greening tal suq wahdini Ewropew. Da kollu għandu xaqsam mal xakwist publiku U affarijiet bħal dawn għaddejja bħalissa konsultazzjoni pubblika li seddu maddeja sa' tlieta ta' April. Aħna din n-essuwa bħala pass importanti biex niġbru ktar informazzjoni sabiex inkunu nistgħu ninkluduha f'dan il-proċess kollu biex nindirizzaw it-ħassib u bżonnijiet tal-pubbliku l-aktar wiesa li aħna nilħu l-anijiet ta' din il-roadmap se jitlob minna ħatana sforzi kbar, jiġifieri minnħa tal-Istati membri b'mod partikolari aħna dana se nidħlu iktar fid-dettal fl-2014 meta jerġgħu jiġu riveduti il-miri tal-ġestjoni tal-iskart u nqablu ma dak li qed jiġi propost fir-roadmap dwar il-ħolqien ta' zona Schengen għal dan il lan aħna qed nippruvaw nikontribwixxu għal dan il lan billi eh, niżviluppaw end of waste criteria li jkunu applikabli għall-Unjoni Ewropea kollha kemmi u l-implementazzjoni uniformi tal-leġislazzjoni dwar l-iskart fl-istati membri kollha eh, huwa ta' importanza kbira f'dan kollu. Aħna nirringrazzjawkom għall-appoġġ tagħkom. Ta Eh, lesti u koll li nkomplu naħdmu mill-qrib flimkien ma'kom biex flimkien aħna nimplementaw din ir-roadmap. Grazzi ħafna lill komissjoni Issa nati il-mikrofon il-rapporter biex jikkonkludi. Grazzi. Sur President, jina nishtiq nirringrazzja lill kollegi għall appoġġ li esprimew għall messaġġ li nishtaqna waslu permezz ta' dan ir rapport Jiena mhux se noqgħod nidħol f'ħafna dettalji dwar il-punti kollha li tqajmu niżgurakom illi ħafna mill-punti li qajjimtu intom diġa qegħdin inklużi fl-emendi li se niproponi jien imma żgur li għandi bżonn lajnuna tagħkom biex ikunu iktar ambizjużi fuq ċerti punti, iktar noħorġu messaġġ qawwi. Jiena qed nistenna wkoll bil-ħerqa li nirċievi l-kontribut min-naħa tagħkom xi punti li eh, tqajmu dwar il-zona Schengen għall-iskart din hija idea li id-diskutejta ma' ħafna nies. Jiena din l-idea ta' Schengen toġobni tant għaliex l-idea ta' Schengen Eh, hija li dawk l-istati membri li ħossuhom lesti jistgħu jipparteċipaw u l-istess ħaġa tot fil-qasam tal-iskart ftit mill-kollegi li diġa semmew dan il-punt li vera jeżistu differenzi enormi bejn l-istati membri differenti eh, u xuħut minnom le veru mumiex lesti li jissieħbu f'din iż-żona ta' Schengen eh, għall-iskart. Jiena ma tantx toġobni l-ideja li nippruvaw eh, nittrasportaw l-iskart mod transkonfinali fl-Ewropa naħseb li l-iskart għandu jiġi trattat fuq livell lokali kemm jista' jkun imma mill-banda l-oħra jekk hemm riżorsi ta' valur kbir fl iskart għandu jkun possibbli illi dawn ma jinħlewx li jerġaw jinġabru f'xi punti jew tnejn eh, ċentrali fiħdan l-Ewropa u għal din ir-raġuni li jiena ħriġt b'din l-idea ta' Schengen. Fuq l iskart b'mod ġenerali jiena naħseb li l-iżviluppi fil-industrija tal-iskart huma rivoluzzjonarji. Jekk wieħed jara l-ammont ta' flus li qed jiġu investiti fil-negozju ta' riċiklaġġ, dan it-tip ta' negozju għaddej minn xi ħaġa li kważi xi ħadd jistmerra għal magna eh, ta' negozju li qiegħda tiġġenera ħafna ħafna flus. Għanna neħilsu forsi mill-kelma uh, skart, ma nix nsejħulu skart imma nsejħulu fil-fatt riżorsa ta' valur kbir. Nibza li maħnix se naqblu fuq kif l-aħjar mod li niprezzaw l-iskart. Jiena naħseb illi kun aħjar illi hawnhekk ma nindaħlux xi taxxa fuq il-materji primi għaliex is-swieq diġà qed jagħmlu dan raw kif il-prezzijiet ta' riżorsi qegħdin dejjem jolew. Jiġifieri m'hemm bżonn ta' taxxa bħalissa biex inħeġġu n-negozji biex jużaw ir-riżorsi b'mod iktar effiċjenti u biex jibdew jużaw uh, materji sekondarji. Aħna irridu nistimulaw l-użu ta' dawn il-materji sekondarji għal raġunijiet illi semmejtilkom aktar kmini. Jena naqbel li irridu namlu distinzjoni bejn il-tipi ta' rizorsi. Naħseb illi il-rizorsi biotiċi għandhom problema kbira f'dak li għandhom xaqsmu prezzijiet, ma uh, mumiex għoljien bizzejiet u l-użu ta' dawn ir-riżorsi biotiċi il-prezz reali għall-ħsara l ssir l-ambjent u l-biodiversità miex riflessa fil-prezz, għalhekk hemm bżonn illi naġġustaw dan il-prezz permezz ta' mezzi differenti anke li morru l lin mill-GDP eh, meta nibdew eh, nikkalkulawhom dawn il-prezzijiet. Xoħut mill-kollegi għalu illi l-Ewropa mhijiex gżira u li irridu nżommu għajnejna fuq li nibqaw kompetittivi mal-bqija tad-dinja naqbel u hija propju għal din ir-raġuni li jiena qed nagħmel dawn il-proposti. U hija għal din ir-raġuni wkoll illi jiena ħsibt għalfejn eh, il-Kumitat għall-Ambjent huwa l-Kumitat mexxej f'dan il-każ u mhux il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Aħna naraw il-mod kif qed jiżdiedu l-ispejjeż tal-kumpaniji minħabba il-prezzijiet tar rizorsi, l-ispejjeż qed jiżdidulhom b'mod li belħek. Huma il rizorsi il-prezzijiet tar rizorsi li qed iżidu l-ispejjeż għal dawn il-kumpaniji u eh, jiena qed eh, eh, niprofa nwassal messaġġ li s-settur pubbliku dak privat edin fl-istess situazzjoni u fl-imkien it fit irridu naħdmu fl-imkien biex l-Ewropa issir l-iktar zona fid-dinja illi tagħmel użu effiċjenti mir rizorsi u issir ukoll waħda mill-żoni l-iktar kompetittivi fid-dinja. Ġifirina mhux biss għandi f'moħħi l-kwistjoni tal-kompetizzjoni ma naħseb illi hija propju fil-qalba ta' dan id-dibattitu kollu. Hemm bżonn illi propju f'dan id-dibattitu nifokaw fuq il-kompetittività. Dwar il-dieta jina eh, mill-grupp liberali u fil-grupp tagħna aħna iddiskutejn dan il-punt u eh, wasanna l-konklużjoni illi kulħadd għandu jiddeċidi għalih innifsu jekk għandu xi kollha ħam jew le u jina naqbel mill-banda l-oħra Din m'għandix tkun xi ħaġa li aħna ma nistgħux niddiskutuha bħala politikanti. Aħna nafu li fl-20 ta' snin li ġejjin żgur se jkollna niklu inqas laħam. Din hija xi ħaġa li diġà nafuha biċ-ċert, għalhekk għalfejn ma nibdewx dibattitu politiku ġa issa u mhux nobligaw il-dak li jkun li biddel eh, li kelli jiekol imma li jkun nies ikunu iktar konxi Eh, dwar dak li qegħdin jieklu b'mod partikolari minħabba il-saħħithom. Signor Makixi għada kif telqet ġifiri niddiskuti l-punti li għajmetti maħab mod bilaterali. Naħseb illi semmejt ħafna jew biċa kbira tal-punti illi tqajmu is-sur koxet u koll Eh, semma distinzjoni bejn risorsi li jġeddu dak li ma jġeddu, dan huwa punt importanti ħafna, semmejtu kol tajt l-eżempju tal-ilma, eh, li hija eh, rizorsa li tġeddet imma xorta għanna problema. L-eżempju tal-ilma jurina illi memx soluzzjoni waħda li tot għal kull situazzjoni. mira waħda għal l-użu tal-ilma ma satisfa xejn fl-Ewropa u laqqas fl-istati membri soluzzjoni waħda mhux dejjem tapplika għal pajjiż kollu għaliex hemm reġuni illi ikun hemm iktar nixfa jew iktar tniġġis l-ilma hija riżorsa li nafu rridu nibżaw għalija f'ċerti stati membri jafu illi hemm bżonn li jużaw l-ilma b'mod iktar għaqli ċerti stati membri diġajja għandhom strateġiji biex jaħsbu għal dan pajjiżi fil-Olanda eh, għandna eh, problema eh, bl-ilma u rridu irridu naraw kif nużaw dan l-ilma u l-ilma u koll irridu naraw jekk ikunx ilma mniġġes jew ilma nadif. Dik jew koll hija problema li aħna għandna. Jien issa qed nistenna bil-ħerqa il-proposti tagħkom sabiex dan ir-rapport ikun iktar qawwi milli diġà u nirringrazzjakom mill-qalb għal l-appoġġ illi esprimejtu għal messaġġ li hemm fil-qalba tiegħu. Grazzi ħafna Sur Gebrandi. Għal dak it-tweġibiet tal-mistoqsijiet u uh, għall l-idejat li samt Tmana dan huwa rapport importanti. Naħseb illi kulħadd għandu jsib l-opinjonijiet tiegħu riflessi f'dan ir-rapport għandna ħames prioritajiet illi rridu nindirizzawhom u dan ifisser illi il-kollegi rridu jsibu pożizzjoni komuni issa dwar l-iskadenzi u l-iskeda ta' żmien aħna qbilna mar-rapporter illi l-emendi jistaw jaslunna sa' 8 ta' marzu, jġifiri uh, eh, id-data ta' walnija xiftit fil-Komitat għall-Ambjent se nivvotaw fuq dan il-rapport fil-26 ta' april un-bat jaddi fil-plenarja ta' Mejju. Sur xnelħat? E kalma, il l-iskadenza aħna tawwalnija, ġifiri tinkwitax. Mela, issa aħna wasanna fit tmiem tal-punt 16. Issa naddu għal punt li limes, il-punt 17, ġifiri l-inklużjoni tal-avjazzjoni fl-ITS u eh, naraw xini is-sitwazzjoni attwali għandi diġa ħafna kellima fuq il-lista tiegħi. Għanna ovvjament nifmu illi maħnix waħedna ġifiri għanna bżonnu kol il-rapport tal-kommissjoni, nisimma minnat il-kommissjoni biex uh, tajdilna fejn wasalna. Fi bnadi oħra tad-dinja u koll qed isir ħafna xogħol sabiex ikun żgurat li titjiriet Ewropej ikunu riveduti u jina uh, eh, nishtiq nisma xanda xtajdinna il-Kommissjoni. Grazzi, Sir President, u grazzi ħafna u koll tal-li qed ittini il-possibilità li naġġorna lilek u lil dan il-kumitat fuq l-iżviluppi aktar reċenti dwar l-inklużjoni tal-avjazzjoni fl-ITS. Sfortunatament l-inklużjoni tal-avjazzjoni fil-ITS eh, għada ideja li eh, tirċiva ħafna pozizjoni fuq livell internazzjonali l-avjazzjoni hija suġġett tal-diskussjonijiet eh, fl-aqatoljien ċerti pajjiżi l taqgħu f'Mosca dan l-aħħar biex jiddiskutu propju din il-kwistjoni. Imma aħna għadna tal-fema illi hemm bżonn illi inkomplu eh, għaddejjin bil-dialogu flaqat bilaterali u anki multilaterali. Aħna nishtiqu illi tittieħed azzjoni fuq livell globali biex niġġieldu kontra l-bidla fil-klima. Tantu hekk anki meta aħna iddeċidejna li ninkludu l-avjazzjoni fil-EU eh, ETS aħna imxejna Eh, l-ideja illi eh, li kaw kienu u koll approvaw din il-politika li aħna edin nimxu fuqa għawnek fl-Unjoni Ewropea u djajn dell-approvazzjoni innatat fl-2004. Diġa dak iż-żmien lajkaw id-deċidiet li ma twaqqafx sistema tal- eh, ETS waħda imma tiffoka fuq uh, mezzi oħrajn bħal implementazzjoni permezz tal-inklużjoni fil-sistemi ta' kummerċ tal-dawn il-dritti tal-emissjonijiet li kellhom il-pajjiżi. Mbagħad l-azzjoni minnaħa tal-Unjoni Ewropea jiġifieri l-inklużjoni tal-avjazzjoni fl-EU ETS taqbel 100% u hija implementazzjoni bisħiħ ta' l-approċ illi ħadet lajkaw fl-2004. Irrispettivament mill-dak li ġara fl-modi ċerti pajjiżi bħalissa fid-dinja u mal-esti li jaqblu fuq approċ ambizzjuż issa l-Unjoni Ewropea hija ovvjament se tilqa dan, dan, dan l-avvanz b'dirajja miftuħin. Dawn il mizur irritu kunem uh, miżuri abbażati fuq is-suq biex aħna uh, naraw x'inhuma l-gassijiet l-emissjoni tal-gassijiet b'effett serra mill-avjazzjoni internazzjonali u l-Unjoni Ewropea se tagħmel kull sforz biex tieħu passi pożittivi biex tnaqqas l-emissjonijiet fil-kontesta ICAO. Għalhekk, Sir President, l aqolja bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti ta' sajf li għadda kienet okkażjoni eccellenti għazzew żewġ reġuni biex jikkonfermaw l-impenn tagħhom biex jimxu il-qoddim fiħdan din uh, l-entità tal-ġnus maquda li kao dan l-aħħar il-President ta' ICAO, Sur Kobe, beda inizjattiva biex jaqqat u jiġbor flimkien Eh, stati differenti biex jara x'alternattivi jeżistu għal miżuri bażati fuq is-suq fiħdan li kaw u l-Unjoni Ewropea tappaġġon bisħieħ dawn. L-Unjoni Ewropea attivament edha tikkontribwixxi għal din l-inizjattiva u twaqqaf grupp ta' ħidma fiħdan dan il-korp tal-ġnus maquda biex jiddiskutu miżuri uh, eh, bazati fuq is-suq possibbli jina issa qed nistenna li joħorġu xi proposti sa tmiem din is-sena din hija ħaġa importanti ħafna propju rilevanti ħafna dibattitu eh, li se jkollna illum għal azzjoni globali bbażata fuq miżuri bbażati fuq issu hemm tliet elementi li fil-fema tiegħi huma importanti ħafna. L-ewwel dak li jiġi miftijem fuq miżuri bbażati fuq is-suq fiħdan li kaw għandu iwassal għal iktar tnaqqis fl-emissjonijiet mill-miżuri li għanna fis-seħ bħalissa, inklużi per eżempju li 30 pajjiż uh, japplikaw il-sistema Ewropea tal-ETS. It-tieni net is-sistema li tadotta li kawo li li tiġi applikata mill-pajjiżi mil m'għandix toħloq diskriminazzjoni uh, bejn il-kumpaniji tal-ajru. In-nuqqas ta' diskriminazzjoni hija wieħed mill-prinċipji l-iktar importanti tal-liġi dwar l-avjazzjoni internazzjonali għandha tkun irrispettata. Irridu niżguraw li jkun hemm kundizzjonijiet indaqs għal kumpaniji tal-ajru kollha li applikaw li eh, joperaw ehm, fis-suq dinji. It-tielet element li xtaqt insemmi huwa li sistema dinjija b'saħħitha għandha tinkludi miri u miżuri għal membri ta' ICAO għal sistema globali biex twassal għal tnaqqis tal-emissjonijiet reali hemm bżonn li niftemu fuq il-miri u mezzi qawwijin biex niżguraw illi dawn il-miri jintlaħqu. Bħalissa ħafna stati qegħdin ifasslu pjanijiet ta' azzjoni li jridu għom l-ikawo sa' nofs din is-sena u dan għandu mnejn ikun pass il qoddim biex l-istati membri jidentifikaw x-kontribut jistgħu jagħmlu. Dawn huma tliet elementi li xtaqt naqsam ma'kom u li huma importanti ħafna fil-proċess li huwa propju bħalissa f'dan il-korp tal-ġnus ma'uda ikaw. Il-LTS tal-Unjoni Ewropea ila fis-seħ għal dawn l-ħart minn snin il-kumpaniji tal-ajru jidaħlu f'din is-sistema eh, f'jannar u aħna tallimna ħafna f'dawn l-aħħar snin u lesti illi naqsmu l-esperjenza tagħna eh, ma' lajkaw. il-liġi dwar il-sistema eh, tal-ITS tal-Unjoni Ewropea adottata mill dan il-Parlament u mill-Kunsil fl-2008 hija essenzjali u importanti ħafna għalina kienet ibbażata fuq deċiżjonijiet politiki li waslu bħala segwitu tal-Assemblea tal-ICAO fl-2004. U kif għattilkom qabel, uh, kienet taqbel 100% ma' l-approċ illi uh, ġi adottat minn dan il-korp internazzjonali. Il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar l-ITS tinkludi dispożizzjonijiet ta' flessibilità importanti ħafna u hawnhekk nixtieq insemmi dawn iż-żewġ mekkaniżmi jew dawn id-dispożizzjonijiet ta' flessibilità l-ewwel il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea tipprovdi għal possibilità li titjiriet um, li qegħdin jaslu eh, involuti f'din l-ITS, sistema tal-ITS biex innaqsu l-impatt fuq il-klima minħabba l-avjazzjoni u dan dejjem se jsir mezz non diskriminatorju u japplika kemm għal titjiriet illi jaslu uh, anki minn operaturi Ewropew dak li mhumiex it-tieni net l-iktar uh, dispożizzjoni oħra ta' flessibilità inkluża fil-liġi hija li l-Unjoni Ewropea tibqa' impenjata bisħiħ biex tkompli bl-isforzi tagħha biex tkompli tamel progress fuq livell internazzjonali fiħdan li kawo biex jonqos l-impatt fuq il-klima tal-avjazzjoni fil-fat u sabiex eh, l-avjazzjoni tkun tista tikber b'mod sostenibli. F'każ li jintlaħaq laħaq ftejim internazzjonali fuq miżuri globali biex innaqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra, il-liġi Ewropea tipprovdi li din is-sistema tkun riveduta u emendata skont il-bżonn Ovvjament il-Parlament se jkun involut f'dan il-proċess. Issa nixti naqsam ma'kom eh, xifti ta' ġornamenti fuq id-diskussjonijiet bilaterali u laqat oħrajn internazzjonali marbutin ma' dan l-istess suġġett. Il-Kommissjoni kienet involuta b'mod attiv ma' dawk l-istati illi esprimew tħassib u l-istati kollha l-oħra li kienu interessati li jkunu involuti fid-dialogu. L-avjazzjoni eh, ġiet diskussa fis-summit ma' l-Indja u ċ-Ċina dan l-aħħar manki sena l-oħra mal-Russja u l-Istati Uniti. Aħna nemnu li biex aħna nelbu il-differenzi fil-femiet huwa permezz ta' dialogu kostruttiv bilaterali jew inkella anke fora um, multilaterali. Il-Kummissjoni u l-Istati membri tagħha qegħdin joħduhom bis-serjetà qed jieħdu bis-serjetà it-ħassib li esprimew xi ħut mill-imsieħba internazzjonali u qed tibda dialogi ma' eh, gvernijiet ta' pajjiżi terzi biex tara x'fi progress għandu jsir fih dan li kaw u x'possibiltajiet hemm għal flessibilità li semmejt aktar kmini u li jagħmlu diġà parti mill-leġiżlazzjoni tagħna. Issa dwar il-laqata li saret f'Mosca fil-21 u 22 ta' frar meta qatt ta' pajjiżi iltaqgħu f'Mosca biex jiddiskutu uh, l-inklużjoni tal-avjazzjoni fl uets Irrit ngħid illi wara li rajt id-dikjarazzjoni li ħarġet wara dik il-laqa aħna nixtiequ nilqaw l-interess li esprimew dawn il-pajjiżi eh, li jaħdmu u li jisihbu kol fil-ħidma li qed tagħmel lajka u naħseb dan u messaċ importanti li ħarġ minn dik il-laqa. Aħna kontenti wkoll li pajjiżi msieħba li iltaqgħu f'Moska arfu li l-emissjonijiet mill-gassijiet beffetta serra huma priorità. Issa, din ir-rida tajba tinqaleb f'idejat konkreti u kostruttivi li jistaw jintużaw waqt id-diskussjonijiet fiħdan lajkaw sabiex l-azzjoni globali tkun tista tkompli tespandi u eh, l-Unjoni Ewropea ovvjament hija favur dan kollu. Wasal iż-żmien li l-pajjiżi kollha jimpenjaw ruhom għal ftejim ambizzjuż u li jkunu speċifiċi u konkreti dwar xiex u kif għandhom uh, joffru u meta. Issa, sakemm dan il-ftejim ma jintlaħax il-leġizlazzjoni Ewropea se tkompli tapplika applika għal dawk l-operaturi fl-avjazzjoni li jħadmu titjiriet lejn l-Unjoni Ewropea u barra mill-Unjoni Ewropea. Il-leġislazzjoni ġiet approvata bisħiħ mill-Qorti Ewropea Ġustizzja f'Diċembru tas-sena li għaddiet. Imma kif diġà għattilkom, naħseb li kont ċara biżejjed, din il-leġislazzjoni tipprovdi żewġ dispożizzjonijiet ta' flessibilità li ma jeskludux waħda lill oħra u aħna rridu nużaw il-possibilitajiet kollha li toffrinna il-liġi sabiex dan il-proċess globali inkomplu navvanzawh. Sur President, biex nikkonkludi, hemm bżonn ta' affas fuq medda ta' żmien twila li jkun prevedibbli biex innaqsu l-emissjonijiet mill-settur tal-avjazzjoni u aħna nemlu li miżuri bażati fuq issu huma parti indispensabbli ta' politika li tkun komprensiva. l uets hija propja katalista għal azzjoni globali u mhijiex il l ETS hija liġi li toffri dispożizzjonijiet ta' flessibilità li aħna lesti li eh, neżaminawhom fora eh, bilaterali kif ukoll multilaterali fil-waqt li aħna se nkomplu naħdmu flimkien ma' dawk l-istati membri li huma interessati lajka huwa propju il-post il fejn aħna nistgħu nagħmlu iktar avvanzi biex insibu soluzzjoni globali aħna naqblu nappoġġaw bisħieħ il-proċess li uh, uh, nidiet lajkawo. Like dan l-aħħar, jiġifieri li naċċelleraw il-ħidma fuq miżuri eh, globali bbażati fuq is-suq. Aħna se nkomplu nieħdu sem attiv u naħdmu mal-istati membri kollha u l-istati u pajjiżi kollha li huma interessati li issibu soluzzjoni globali, azzjoni non diskriminatorja globali li nixtiequ insibu għandha twassal biex jinkisbu benefiċċji kbar għall-ambjent. Grazzi. Vielen Dank, Frau Tovasak. Grazie ħafna. Lill-Kummissjoni għal din introduzzjoni u tal-li ċaratinna xinija l-għada kurrenti fir rigward l-iskema ta' skambju tal-emissjonijiet li ties. Issa nishtiq najdilkom li għanna ħafna kallima prezenti u kolħat jixtieq jitkellem, iżda nitlobkom iżommu ma' minuta u nofs biss. Naf li hija ambizjuża, iżda jekk m'għandkomx oġġezzjoni nimxu hekk. L-ewwel nibda bil il kelma lix rapporters imbagħad ix-shadow rapporters u mbagħad kellim oħrajn. Peter Lisa. Ja, jetzt funktioniert. Mikrofon għal-kellim. An den Vorsitzenden und an. Grazie ħafna l-Kummissjoni u anke l-President nixtieq nappoġġa l kommissjoni għaliex rridu nimplementaw din il-leġizlazzjoni. U meta nitkellmu dwar il-flessibilità, din tkun trid tkun flessibilità li diġà tinstab u hija maħsuba fil-leġizlazzjoni. Jekk aħna rridu niksbu xi ħaġa mal-pajjiżi terzi jista' jkollna eċezzjonijiet għal titjiriet li jkunu ġejjin lejn l-Ewropa. Iżda jekk imbagħad ikollok Eh, titjir oħra ħalli ħadet laq minn Pariġi jrid ikun hemm l-istess eċċezzjoni għal Air France. Nixtieqek eh, tikkonferma li rridu nneħħu ċertu miti li hemm qed nitkellmu dwar piżijiet kbar u skont il-kalkoli li għal titira waħda rridu nħallsu 25 ċentezmu ieħor għall ITS, mbagħad għandna t-tassazzjoni nazzjonali, fiħdan l-Unjoni Ewropea u anke mingħajr l-Unjoni Ewropea li huma mid-darba iktar minn dan l-ammont. Għalhekk mhux qed nitkellmu dwar piż kbir, iżda meta nitkellmu dwar diskussjoni kbira nixtieq li jkun iktar ċifri mingħand il-Kummissjoni. Alla din il-kwistjoni kollha hija kwistjoni politika daqshekk għaliex l-Unjoni Ewropea tieħu azzjoni barra mill-Unjoni Ewropea u anke forsi fiħdan l-Unjoni Ewropea u għalhekk iċ-ċittadini jaħsbu li m'għandniex nieħdu l-leġizlazzjoni tagħna tant importanti fl-Ewropa meta mqabbel ma' l-leġizlazzjoni tar-Renju Unit jekk tkun tinstab fir-Renju Unit, eċetera. Issa, fuq il-kwistjonijiet tal-klima jekk neħduhomx bis-serjetà jew le, tkellimt ma' kollegi Amerikani mill-Kamra ta' Rappreżentanti qed jitkellmu dwar proibizzjonijiet, proibizzjonijiet kontra l-linji tal-ajru Amerikani li jimxu ma' din id-direzzjoni. Tkellimna dwar l-ITS, iżda qatt ma' għaddiet mis-selit u għalek il-Kummissjoni tista' tikkonfermi li il-proibizjoni li hemm fis-Senat Amerikan eh, ser tgħaddi jew le? Jekk għandhom xi indikazzjoni, grazzi. Issa ngħaddi l-kelma lil Mattias Grota. Jiena konċedu rapporter fuq dan id-dokument Kenna maġġoranza kbira unek fil-parlament li kienet nifutaw favur din il-leġizlazzjoni ġiet adottata b'unanimità fil-Kunsill u għalhekk hija ta' wi għal protezzjoni tal-klima. Hija miżura tanġibli li ttieħdet. Aħna ħanniġu klassifikati fuq nistawx nżommu ma' pozizjoni tagħna jew le biex ninkludu l-avjazzjoni wkoll fil-skema ta' skambju ta' emissjonijiet. Ħanċedu u nimxu mal-kurrent jew le. Le, jena nemmen li għanna nżommu sodi mal-pozizjoni tagħna. L-avjazzjoni wa negozji ICIO kellhom diskussjoni damet matul is-snin ma teħdiġ deċiżjoni l-Ewropa deċidiet li tkun bħala leġislatur, ħadna deċiżjoni u għanna namlu pressjoni sabiex bekk azzjoni tittieħed fuq il-livell internazzjonali anki fl-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili, ICAO. Għanna niżguraw li meta d-delegazzjonijiet tal-Parlament jitkellmu ma' delegazzjonijiet oħrajn madwar id-dinja jinkludu dan il-punt fuq l-aġenda u jiċċaraw il-punt L-aqwa soluzzjoni kienet tkun tassazzjoni. Kenna bżonn unanimità Fu l-skambju tal-emissjonijiet, din kienet it-tieni l-aqwa soluzzjoni mhix diskriminatorja, tindika li qed nieħdu tibdil fil-klima bis-serjetà, nżommu sodi mal-pożizzjoni tagħna li niġġilduha u għalhekk nappoġġaw bisħieħ il-Kummissjoni Din kienet biċċa leġiżlazzjoni li ġiet adottata maġġoranza kbira hawnhekk fil-Parlament u għalhekk għandkom l-appoġġ tagħna biex tħarsuha. Wara Kramer mbagħad Eckhart. Grazzi ħafna, President. Tlet snin ilu jiena negozjajt din id-direttiva flimkien mar rapporter u shadow rapporters għandi valwazzjoni kemm differenti ta' sitwazzjoni llum. Dak iż-żmien ħafna minna fil-Parlament kienu qalu li m'għandniex nissottovalutaw il-problema li jista' jkollna ma' pajjiżi terzi. Għalxejn noqdu ngħidu li votajna maġġoranza kbira dak iż-żmien? Ma jiswa xejn, il-fattu li is-sitwazzjoni internazzjonali l-lum il-ġurnata imbidlet kompletament. U għalhekk wasal iż-żmien li narfu fl-aħħar mill-aħħar li hemm pajzi terzi li ma jridux jieħdu sem u iktar minn hekk qegħdin ħarsu biex imorru kontrija biħġarhom. Riżoluzzjoni ta' ICAW sena li għaddiet suppost tatna sinjal ta' twissija li kien hemm problema, kien hemm sogru u kellna bżonn nieħdu azzjoni. Ma stajniex nagħmlu l-affarijiet kif nagħmluhom is-soltu biss, inutli nżommu sodi mal-pożizzjoni tagħna u mbagħad fil-mħawi oħra fid-dinja kulħadd taħares lejn din il-kwistjoni b'mod differenti. Ma nistgħux nħallu l-affarijiet jimxu għal rashom Hillary Clinton bata titra l-Kommissjoni, din kienet wissija ċara, ma kienx nota diplomatika, iżda għajmet konflitt diplomatiku sħiħ. Jek taraw il-sensila ta' miżuri fil-dikjerazzjoni ta' Moska, l-opinjoni tiegħi hija li hemm periklu madwar dan kollu nistgħu nitlu f'konflitt politiku minħabba da kollu. U għalhekk ix-xogħol tagħna huwa li nippruvaw niżguraw li dan din ħsara politika ma twassalx għal reperkussjonijiet ta' ħsarat ekonomiċi L-ispiża mhix l-argument li jreġġi hawnhekk qed nitkellmu dwar is-sovranità ekonomika u tal-avjazzjoni f'pajjiżi oħrajn. Il-President jinterromp il-kellim. Skadilek il-ħin. Is-Sur Kramer issa jkompli. Din il-leġiżlazzjoni kellha tiġi negozjata ma' ICO. Grazzi. Grazzi President Sorpris mis-Sur Kramer għaliex meta nitkellmu dwar id-dejta l-passiġġieri l-Istati Uniti qatt ma nisma' xejn minn għandu jgħid fir-rigward relazzjonijiet bejn Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti, don irrid ħalli rridni kollox f'idejn l-Istati Uniti jtihom id-dejta kollha tal-passiġġiera. Qed nitkellmu dwar il-prinċipju ta' min iniġġes iħallas, dan huwa prinċipju liberali sa fejn naf jien u issa nisimgħu dawn l-argumenti kemm xejn strambi. X'qed nitkellmu? fuq xi qed nitkellmu x'ġara f'Moska ħarġu b'dikjerazzjoni b'stqarrijiet ċari. Mhijiex hija sensiela ta' miżuri għax ma setgħux jaqblu. Ma kienx hemm qbil f'Deli iżda laqas f'Moska, X'qed jagħmlu? U mhux qegħdin iżommu pożizzjoni komuni qed jippruvaw jittestjaw il-min jagħmel il-politika min isawar il-politika fl-Unjoni Ewropea. Qed insiru nervużi iva jew le, uħud minna iva qed taqbżilhom. Imma fil-Kumitat ta' Trasport hemm il-kollega li iva hemmhekk eh, tkun nervuża. Iżda jiena kuntent li l-PPE mhux mux qed taqbżilhom il-PPE l-SND ukoll qed iżommu kalmi. Iżda jiena rrid nkun naf fejn hija l-pożizzjoni tal-Alde, x'inhi? Smajt is-Sur Kramer u nittama li mhux qed jitkellem fisem il-grupp Alde għaliex inkella il-prinċipju tal-Alde ta' min iniġi seħallas hija sempliċement klimfira, xi retorika. Forsi xi kollegi oħrajn tal-alde jistgħu lebħuni fuq dan, u forsi s-sur Kramer ukoll tartart. Signora Foster, mbagħad Linda McKevin. Grazzi ħafna, President. Jiena naħseb li għaw minni protesta żejjed hawnhekk. għanna pożizzjoni differenti u naħseb li l-Parlament fuq hekk huwa msejjes. Kanna dibattitu komprensiv fuq dan is-suġġett, għandix dubju dwar il-ħin ta' kelma li kellna lokat għal din id-diskussjoni tant importanti għaliex hemm ħafna konsegwenzi eh, perikolati hawnhekk. Mhix kwistjoni jekk ikonniex ITS jew le, Tajjeb li smajna mill-Kummissjoni li jitkellmu ma' Kajo u oħrajn iżdejja ħasra li dan ma seħħ snin ilu meta kien hemm sinjali ta' twissija ċari ma tistax tintaxxa pajjiżi terzi. Kien hemm kwistjoni ta' ekstraterritorjalità tqajmet u ħadd ma ta' dan għal dan. U issa ninsabu f'din is-sitwazzjoni tant imwera u serja. Ninsabu f'sitwazzjoni bħalissa fejn għandna problema bordnijiet għal manifattura tagħna fl-Ewropa, għal katina tal-forniment fl-Ewropa, diġà għandna ordni ta' 8 biljun euro li huma medda bħalissa u d-deċiżjoni issa li ma nagħtux widen meta mqabbel ma snena ilu u l-problema ta' pajjiżi terzi xinija l-aqwa triq il qudiem fisret li issa ninsabu f'sitwazzjoni fejn nitkellmu dwar gwerer tal-kummerċ waħda mill-kwistjonijiet l-ektar kontroversjali li ħabbat wiċċi magħhom din il-Parlament Din il-Kummissjoni, l-istituzzjoni biss setat poġġi l-Ċiniżi, Russi, l-Amerikani u l-Indja fl-istess pożizzjoni u naħseb qatt ma ġrat fl-istorja tad-dinja fl-opinjoni tiegħi. U għalhekk qed nitkellmu dwar kwistjonijiet serji ħafna. Mhix se ngħid li qiegħda fi smih u flaqa fejn jien misa naqbelu daqshekk, irridu pożizzjoni fejn ikun hemm fil-tejjim internazzjonali. Mhix kwistjoni ta' kompetizzjoni, Sur President, għax meta dak li qed ngħidu li mill-ewwel ta' Jannar il-koll suppost nkunu konformi. Kull negozju fl-Unjoni Ewropea suppost ikun konformi. Zala ma nafux huwa li l-pajjiżi terzi mhux ser ikunu konformi u għalhekk ninsabu f'żvantaġġ kompetittiv. Dan huwa wieħed mill-ikbar waħda mill-ikbar ħerbit li rajt u li sesseħ fl-Europa. Il-President jinterrompi l-kellim. Nishtiq naddi messaċ l-Kommissjoni, l-Grupp tijaj, eh, jappoġġa deċizjoni kien hemm negozjati, kien hemm ħafna diskussjonijiet ġeki mal-pajjiżi terzi qabel ma minna leġizlazzjoni u naħseb li l-fatt li IKEA issa se jagħmlu xi ħaġa hija rebħa l-Unjoni Ewropea Kieku aħna ma ċaqlaqnix mill-pożizzjoni tagħna ma għedna xejn, kieku kulħadd baqa' jgħidu fuq zaqqu. U għalhekk irridu nagħtu ħarsa lejn din il-kwistjoni. Għala ma kenniex din il-livell minimu għaliex hemm il-liġi, għaliex il-Kunsill l lura u l-Gvern tar-Renju Unit huwa Eh, qed jappoġġa lill-Kunsill u qed jappoġġa lill-Kummissjoni mem l-ebda xkil u għalhekk misna nkomplejna nimplementaw din il-kwistjoni kollha. Il-President. Stevens. Grazie, President. Jekk l-Istati membri rridu jagħmlu tassazzjoni jista' jagħmlu dan u t-taxxi huma ħafna iktar meta mqablin mal-miżata eh, li hemm l its Iżda Eh, rajna bosta drabi li li ties ma tistax tiġi imposta fuq pajjiżi oħrajn, dan il-kolna fuq. Issa ninsabu f'sitwazzjoni fejn pajjiżi madwar id-dinja u linjin tal-ajru qed jgħidu li din l-iskema ma toġobniex. Il-grupp tiegħi għalhekk u qed jiġi sfidat biex ngħidu xinija l-pożizzjoni tal alde Ma nafx x'inhija, ma nafx x'inhi l-pożizzjoni tal alde laqqasin. jien. Iżda minn ħafna kummenti nismajna mill-mexxej tagħna Giver Hofstadt li kieku l-pożizzjoni ttieħdet mill-Unjoni Ewropea u l-qija dinja qalet li ma toġobix u ma jkunux lesti jaċċettawha, aħna jkollna l-jett u najdu li għanna dritt li najdu li din tiġi applikata fil-territorju tagħna l-ajruplani li japparaw fil-ajruporti tagħna. Ek taħdem l-affarijiet ek jaħdmu u jekk nżommu sodi għanna napoġġaw il-ftejmit tal-Kommissjoni, naqblu li kunem ftejm u għanna nimxu f'direzzjoni li tkun favorevoli għalina iżda mhux ser inċedu. Grazzi Chris Davis, Joe Linen, u mbagħad Gerbrandi. Din il-laqa li ma nafux daqsek fuq eh, f'Mosca kienet attak fuq il-kredibilità tal-politika dwar il-klima. Kieku l-Unjoni Ewropea kella baxxi rasa tkun atturi li eh, da iċċedu li dajfa. Qed nisimgħu pressjoni ta' lobbyists li qed jippruvaw eh, komplu jsusu u jippruvaw ipoġġu ta' pressjoni fuqna u xekluna ma nix inċedu. L-ITS Għalli eh, li tmur kontra s-sovranità tal-linji tal-ajru, ma naqbilx għanna t-taxxi ta' titjiriet, eh, l-mizati u dazzi u taxxi sħaħ ta' nżul, eccetera, u għalek għala li tijes bħala mizata titkun qed tikser sovranità ta' pajjiżi oħrajn. Ma naqbilx. Moska tista' determina l-drittijiet rigward il-passiġġiera li jkun qed jivvjaġġaw bl-ajru għal pajjiżi ġirin, eċetera, u dak hemmhekk ukoll huwa kas taksur tas sovranità tal-pajjiżi, ma nemminx li l-Unjoni Ewropea falliet hawnhekk qegħdin fi triq lejn is-suċċess u ma rridux naraw li jkun hemm gwerra tal-kummerċ. Hawn qed nitkellmu dwar il-protezzjoni tal-klima. Jekk li kajew tieħu azzjoni u joħorġu b'sistema sostenibbli, iva aħna neħniħdu sem f'din is-sistema u għanna nżommu sodi mal-prinċipji tagħna. Rridu nżommu kalmi, ikonna sabar u jekk ikonna sitwazzjoni internazzjonali sostenibli aħna ħniħdu sem. Grazzi għandissur Gerbrandi mbagħad sa tuħassi. Grazzi, President. Il-problema tal-politika tal-klima hija li m'għandniex livell indaqs uniċi. Dejjem qed nitkellmu dwar il-livell indaqs, eċetera. Iżda għandna kwistjoni ċara minħabba l-sitwazzjoni ġeografika u għandna l-affarijiet ċari qudiemna u jiena nippreferi li ikonna soluzzjoni internazzjonali tal-ICAO. Iżda l-unika mod kif ħaniksbu dan wara 20 sena ta' tentattivi li ma tantx kienu ta' suċċess kienet li nużaw huwa li nużaw l-ITS bħala mezz kif ħanamlu pressjoni. Ma naqbilx mal-grupp ta' Mosca u din il-koalazzjoni stramba, anki pajis bħal Belarus, li huwa wieħed mill-iktar pajjiżi użalenti fid-dinja huma parti. Kaċċaw ambasċatur tal-Istati Uniti din il-ġimgħa u ma naħsibx li nixtiequ li xaħat jishtiq li kun ambasċator f'dan il-pajis. Aħna fir rigward iskema tal-ITS qed naraw li fl-aħħar ċaqli fl-IKEO biex nersqu lejn ftejm internazzjonali. U għalhekk l-aħħar ħaġa li għandna nagħmlu issa huwa li nmorru lura mill-pożizzjoni tagħna u nċedu. Irridu n nimbuttaw iktar d-dim immexxu l-pożizzjoni tagħna għaliex dan għandu jwassal biex ikun hemm soluzzjoni tal-IKEO fl-aħħar mill-aħħar li kulħadd jaqbel magħha u hemmhekk li kbar rebbieħ bat ikun il-klima. Satu Hassi. Thank you, Mr. Chairman. Għarveli Hassi. Grazzi. Grazzi, Garmenjan. Jena appoġġa l-Kummissjoni. Naħseb għandna nagħmlu maċċara kulħadd illi liġi u għal liġi U din il-liġi ġiet finalizzata fil-Lulju 2008 u l-proposta tal-Kummissjoni kienet ta' l-2006 u issa din ma ma tkienx surpriża l-ħadd. Ned 97 fi Kyoto, meta kew deċidew illi jagħmlu xi ħaġa internazzjonalment imma fil-fatt m'għamlu xejn. Interpretaw is-sitwazzjoni bħala ehm, li qed li jagħmlu li jridu bih. Kif jagħmlu li jifet l U issa Tifu li da ma jistax ikun il-kas, ma xaf għaw sejrinek liġi għal-liġi. U aħna irridu negolaw fit territorju tagħna. b'dan huwa ċar. Grazzi mela daqshekk li sta tal-kelema tani, tagħna. Naddu għad-direttur ġenerali li hu responsabbli għal bidlit fil-klima. Jekk tistgħu żommu ma' ħames minuti għaliex għandna punt importanti fuq l-agenda tagħna. Niżommu fil-qosor jekk Kħiċ sin provvizon fil-qosor jiva nindirizza l-punti ewlenin l qed nixtieq ningrazzja l-membri onorevoli ta' dan il-kumitat tal-appoġġ tagħhom għal leġiżlazzjoni illi huwa ta' bilħaq il-leġiżlazzjoni tal-bidla fil-klima u dawn hawnhekk qed nitkellmu dwar il-kredibilità ta' l-Unjoni maħabba kif qalu ħafna membri ta' dan il-Parlament. Din huwa wieħed mill-politiċi ew linji ta' politika ewlenija illi l-Unjoni Ewropea qegħdin ipoġġu fl-ambizzjonijiet fuq skala qasira u twila ew ehm, il-liġi illi għandha li biżejjed seta illi tniet eh, dibattiti u astruttivi dan li kaw. nixtieq nindirizza xi kwistjonijiet li tqajmu brabta mar raqa Moskow. Ħafna minnhom kuntom minnkom ukoll ġa għettu illi din il-laqa ovvjament kienet qed taqgħat l-istati membri tal-ekaw iżda dawn qablu il jaħdmu fl-imkien fiħdani kaw. Dawn u ukoll miżuri li jistgħu jitqisu imma jekk aħna nħarsu lejn il-abbozz reġjonali illi ġew maħruġa għal dik il laqgħa ir-riżultat ta' din il laqgħa nispit, bazzikament huwa mm, inqas unifikat, inqas għaqda bejn l-opinjonijiet kollha. Dawn il-pajjiżi qed jgħidulna issa ejja naħdmu fajkaw. Issa ħra wkoll għandna flessibilitajiet illi huma marbuta ma' titjiriet illi huma deħlin, ħana ġifiri mux għedin nejdu li l-ħat li ma rridux nikonsidiraw azzjonijiet li jihdu minna ħataħom, ħana l-esti illi nħarsu lejn dak li qegħdin jagħmlu pajjiżi oħra u nużaw dan il-flessibiltajiet fil-liġi tagħna biex inqisu azzjonijiet illi saru minn tagħhom biex innaqsu l-avjazzjonijiet. U l-missjoni dan ir-rigward din il-liġi waslet naħseb għal effett ta' katalista dawn il-proċessi globali. Jiena naf illi xi wħud minnkom forsi ma tablux miegħi hawnhekk. Iżda il-Kummissjoni edha tinvolvi ruħa ma fil proċess fal fejn aħna nħossu illi id-diskussjoni trid isseħ. Aħna konna qed nistennew l-azzjoni globali isseħ. Suppost seħħet din 15 sena ilu nistennewha isseħ. U dan il-proġett fil-kien ma entità ta' ġus ma' iżda Aħna pal Ewropa nemnu illi il-mod tajjeb kif indirizzaw din il-kwistjonijiet ambjentali u l-approċ globali. Biex nagħlaq. Nixtieq nati tweġiba li ħafna minnkom billi kienu qegħdin jimplikaw x'inhu l-ispiża ta' din il-miżura. Ma ħassux li dan għandu xaqsa ma' ekonomiċi. Jek inħarsu lejn l-spejjeż illi huma eh, kalkulati mill-linji tal-ajru diġà. Il-biljet ma jżidx b'xi ħafna jekk tara sejn il-kalkoli ta' riċerkaturi dawn se jgħidulnek illi li biljet għal per esempio titjira eh, long haul eh, fuq distanza twila jista jizdiet b'xiġi xewri. Imma l-Unjoni Ewropea kienet kredibli wkoll illi taħdem fil-fora multilaterali fej aħna qegħdin investu ħafna mill-enerġiji tagħna fejn aħna na nħtieġ l-appoġġ tagħkom fejn nħossru li għandna bżonn naħdmu mal-imsieħba tagħna nazzjonali. Grazzi. Vielen Dank, Frau Tomaska-Plenski, für die Ausführungen und auch für dieses. Grazie, Kommissioni. Grazie tal fatt inti qed tiddifendi din il-liġi u tant impenjata li taħdem fuq. Il-Komitat ser jagħmel l-almu tiegħu biex aħna ngħaddu dan it-test għal dak li huwa il-politika ambientali. Grazzi u aħna ser nibqaw vigilanti hawnhekk. Naddu għal punt li miss satax. clinical trials li saru f'pajjiżi l barra mill-Unjoni. Peter Liza talab illi dan il-punt jiddaħal fuq l-agenda Peter Liza jiġbu malajr. Grazzi. Jina kontattjawni ħafna drabi esperti fuq dan il-punt. Fi Strasburgu, kellna diskussjonijiet interessanti. Fosto ma' professur Indjan itkellem dwar dawn it-trials dawn il-pajjiżi ta' dħul baxx, spjega kif dawn il-trials jitmexxew. Fl-Indja. Sfortunatament il-konklużjoni hija illi id-droga illi hija ma' markatjati fl-Ewropa huma f'xi każijiet ittestjati f'xi pajjiżi terzi. hemm leġiżlazzjoni fis-seħ iżda standards illi aħna minna għalina mhux qegħdin inkunu konformi qed ikunu konformi. Min qed e, imut, standards ta' sikurtà mhux qed jinżammu. Jista' jkun hemm konsegwenzi mbagħad e, negattivi għal ukoll għas-saħħa Ewropej, tan-nies Ewropej Eh, ta' ċittadini Ewropej propjament għax ma tistax tigarantixxi l-kwalità ta' dan id-drogi li ġej minn pajjiżi terzi aħna ukoll ma' entitajiet oħrajn għarrafna illi din hija kwestjoni importanti li aħna rridu naraw li hemm appoġġ wiesa għalih il-leġislazzjoni tagħna dwar il approvazzjoni tal tal-medicini juri illi dawn standards iġidu jinżomu ġbim ma jżux inbidlu standards u leġislazzjoni, aħna rridu naraw però li dan jiġi implementat sew, kif suppost. U dawn rridu informawna xinu mal-pjanijiet tagħhom, xinu mal-pass li mis Jina ma rridx nisma illi aħna nistaw naċċettaw l-affarijiet kif inhuma. Naħseb rridu nagħmlu aktar Grazzi. Is, għaw, jek t tizu tiftakru li um, minn għanna l-kamera smiex għaw liġ, fir jek minn t tersati dibattiti dibattitiju, jitibqu mill kamera Għanna bżon prezentazzjoni ta' 5 minuti biex eh, ikonna l-kellima, n-nalima, illi u koll eh, kunu jistaw eh, jivolvu ruħum fija. Ntama li solvejna il-problemi tekniċi tagħna. Is-sur Sorrow. Grazie ċer. Nawennet grazzi l Lize ta' din istadina. Jere għal darba f'dan il-komitat, eh, ġviri jħudu paċenzja bijaj, ser namel l-almu tijaj. Jinnna naħseb li nfakru naqra rridu x'inhi din il-clinical trial, ġifiri, japplikaw il-medicina għal fuq bniedem eh, bil-barra minn prassi medikali eh, normali. Ġista jkun li din medicina tkun autorizzata jew le, din il-clinical trial mhijiex bħala tifsira nifissa bħala eżerċizzju ta' riskju għoli jekk dan jisir sew għed dan iwasal benefiċċji għal soċjetà tagħna u anki għal pazjent eh, Ah, ġifiri għas-soġġett tal-clinical trial termini tas-saħħa. Is-soġġetti ħafna drabi il-pazjenti ġifiri ħafna drabi u jkunu ah, eh, eh, jipparċiċipaw bil-ħeġġa. Issa s-situazzjoni f'unjoni hija pjuttost stampa inkotanti għax hawnhekk għaw nuqqas fil-clinical trials ma l-aħħar erba' snin aħna tlifna bejn 2007 u 2010 15% tal-clinical trials li jsiru jew jiġu applikati fil-Unjoni Ewropea u wkoll il-xifri li fil-2011 dan niżel aktar. Issa, l-2001 id-direttiva fuq il-clinical trials dan iktar il-bicċa leġislazzjoni kritikata fi dik il-politika tas saħħa tal-Unjoni. Hija ħafna drabi ġiet użata bħala waħda mill-ikbar raġunijiet tal-falliment ta' clinical trials fl-Unjoni mhijiex żgur l-unika raġuni warajja, ma ilva l-provi juru li dan huma l-każ aħna nipprovaw nbidlu dan biex jwasslu jwesqu proposta fin-nofs 2012. irridu naqbżu d-dettalji fuq dak li eżattament se nipruvaw nagħmlu sqogħdu nitlu f'xi dlirqaqat tekniċi nifokaw fuq il-suġġett tal-konversazzjoni tagħna tal-lum. Aħna rajna li hemm din il-nuqqas fl-applikazzjoni ta' dawn clinical trials dawn saru importanti jekk inti tħares lejn il-graf ħatara il-pazjenti f'studji ewlenin u studji sal-2009. Ġviri basikament terz minn dawn il-clinical trials isiru fl-Europa, terz eh, fl-Amerika u terz fil-bqija tad-dinja. Eh, l-iktar f'ekonomija emerġenti l-barra mill-Afrika set mhuwiex jiġifieri dgo eh, ħadd li irid isu qiegħed fil-Wild West, imma hemm ir-regoli ġifieri, ġifieri ma jfissirx dan il-clinical trials huma negattivi, imma hemm ċertu linji gwida neċessarji biex indirizzaw il- li aħna mbagħad irridu Mm, però aktar naħmu fuq fuq livell ta' Kunsil tal-Ewropa. Aħna rridu naraw eżattament kif għajseħu dawn il-clinical trials, un bat minna l-ohra għanna dan il-kodiċi li għajdu xtib ta' clinical trials li jgħidu jġi sottometti sottomessi għal autorizzazzjoni. Hemm tħassib dwar il-kondotta ta' dawn il-tip ta' clinical trials pajjiżi terzi illi sa jkunu parti minn din it-talba l-autorizzazzjoni u l-Kommissjoni toħdom bis ta' dawn. Iżda importanti ħafna li niftakru il-limiti tagħna f'termini ta' ġurisdizzjoni f'termini tal-kompetenzi. Termini ta' regolamentazzjoni. fil-clinical trials pajzi terzi, il-kodiċi klinikali ta' medicina jgħid li data klinikali ġenerata fil-Unjoni trid tkun konformi ma' dik id-direttiva ta' clinical trials u dawk li jsiru barra mill-Unjoni iridu jisegwu l-istess standard, jiġifieri din ir-regola ekwivalenti teżisti kif qasu li vera aħna ma nħossux illi aħna nistgħu nagħmluha iktar operattiva billi nbidlu leġiżlazzjoni hija kwistjoni aktar ta' Eh, li napplikaw il-leġizlazzjoni. Aħna ma rridux illi dan din id-direttiva tiġi iktar restriġenti dan ir-rigward sabiex iktar clinical trials imorru l-barra mill-Unjoni. Aħna rridu illi ikonna livell aħjar ta' anki kooperazzjoni u bini ta' kapacitajiet aħjar, hemm ħafna qed iseħħ u dan jitkellmu dwar ir-riżorsi u rinfurzajt jitkellmu dwar ir-riżorsi, eh, spezzjonijiet u kontrolli u trasparenza konklużjoni malaj malaj il-globalizzazzjoni fir-riċerka klinikali edemmek miex negattiva intrinsikament u xed nbidlu regoli dawn nitkellmu dwar it tri E's il-enforcement, enforcement, enforcement. Grazzi. Tassew, naħseb illi kien li ħafna. Yeah. ima Mr. Ferguson, Herr Ferguson Sweeney und Sie haben das Wort. Bitte auch, wenn es geht. Sir Ferguson Sweeney, Herr Kirchbo. Ħames minuti. Grazie, ħafna. Sur Lise, tal-li tlabt li tpoġġa dan il-punt fuq l-agenda u tal-li għetetun l-opportunità li nkellimkom il-lum. Lema għatanda għajneja eh, fuq dawk il-pazjenti illi eh, saru fuqhom dan it-testijiet kliniċi kif għal sur sorum dan huwa propju terz mill-Ewropa, l-istess mill-Amerika ta' fuq u il-bqija mferxin madwar id-dinja kif tistaw taraw fl-slide. Imma dawn, eh, najdilkom illi dawn il-provi jinvolvu ehm, tlet kwarti ta' miljon pazjent u madwar uh, eh, 25 sit tal-dawn eh, il-provi uh, eh, madwar design pajis. U fuq talba tal-lema kienem u koll 215 il-ispezzjoni dawn saru mill-ispetturi tal-istati membri, aħna mannix il-kompetenza li namlu dan, u qed jagħmlu wkoll ħafna ispezzjonijiet fih dan l-Ewropa għaliex f'din l-istampa globali huwa importanti illi aħna fl-Ewropa jkollna l-affarijiet li qed isiru kif imiss. Hawnhekk fuq il-slide tistgħu taraw il-numru ta' testijiet jew provi kliniċi li qed isiru fil-pajjiżi barra mill-Ewropa u eh, l-Amerika ta' fuq u tistgħu taraw illi eh, fejn liktar isiru minn dawn il-provi u anki fi slajd li urina qabel is-sur Soru nista' naraw li wara l-Istati Uniti, il-Kanada, l russja l-Brazil u l-Afrika t-isfel, l-Argentina, l-Indija, l-Messiku, ġifir dawk il-pajjiżi fejn eh, wieħed jippretendi li jkun hemm dawn huma postijiet fejn diġà qed isiru provi u bħalissa dak li qed isir din is-sena fl-Indja u fiċ-Ċina huwa ħafna iktar minn dak li jidher fil-slide għamnek tistaw taraw iż-żieda fl-ispezzjonijiet mill-sena 2000 fuq ix-xelluk u l-2010 fuq il-lemin u t testijiet li huma għaddejjin u kif qed jinfirxu dawn l-ispezzjonijiet mill-qalba tar-Ewropa u tal-Istati Uniti eh, mod partikolar fil-2007 meta aħna eh, implementajna politika tal-ispezzjonijiet imġedda Eh, u għamlek tistaw taraw il-pajizi fejn saru dawn l-ispezzjonijiet u kif ukoll il-kontinenti biex eh, ikun hemm iktar konċett ta' ekwivalenza tal-liġi Ewropea aħna ridna eh, ħalli ħejjejna din il-reflection paper għamilna l-autorizzazzjonijiet tal- tal-kommerċializzazzjoni, ħdimna mal-regolaturi, sponsors, ma' dawk li jagħtu l-kura tas-saħħa il-paper tindirizza erba osma kooperazzjoni internazzjonali, applikazzjoni pratika ta' standards etiċi, kif f'kuntest prattiku dawn ikunu interpretati, passi li rridu jittieħdu qabel ma jibdew il-provi aħjar eh, intejbu l-affarijiet minn qabel mill-li wara wara mbagħad eh, ridna naraw illi ikunem il-konformità mal standard tagħna biex inħarsu il-saħħa tal-pazjenti. Punti ewlenin issa da fil-fatt ma jitlobx rekwiżiti legali ġodda se nibqgħu naħdmu fil-qafas legali eżistenti Eh, dawn l-standards etiċi jridu jkunu mħarsa mill-meta mill-ewwel pass tisħiħ ukoll ta' passi proattivi mod qed ikun hemm iktar triage biex naraw eh, dawk il-każijiet li iktar iħasbuna li forsi każijiet li waslu l-ispezzjonijiet ta' eh, pratiċi kliniċi tajbin bżonnu kol ta' iktar iktar appoġġ fil-fatt għal iktar trasparenza. Rridu naraw ukoll l-oriġini tal-pazjenti u l-vulnerabilità ta' dawk il-popolazzjonijiet. Hawnhekk hawn xi dettalji li ħarġu mir-rapport fuq il-workshop internazzjonali mhux se noqgħod nidħol fihom għax il-ħin qed jafas. Ridna dejjem insaħħu kooperazzjoni internazzjonali naħdmu taħt il-kappa ta' diskussjoni bilaterali u ftejimiet tal-Kummissjoni Ewropea flimkien maċ-Ċina, l-Indja u r-Russja mal-Organizzazzjoni Dinja dwar is-Saħħa biex noħolqu netwerk dinji aħna eh, ħarriġna spetturi tal-GCP, komitati tal-etika, u l passilimi s-sissa u għallin noħorġu il-verżjoni finali ta' din il-paper, nirrivedu l-informazzjoni biex tkun iktar konsistenti, kun fija iktar informazzjoni nofru l-aċċess etiku l-arfin espert li CHMP unkomplu insaħħu il-kooperazzjoni internazzjonali sabiex imbagħad inkunu nistgħu uh, eh, norbtu fuq l-ambjent f'kull pajjiż biex il-pazjenti ikunu mħarsa u fl-istess ħin ikollna mediċini tajbin u sikuri. Grazzi ħafna Sir Sweeney għal dik l-introduzzjoni għal jemmej Sinjura Rosbach u Sinjura McEwen u Sir Peter Liza biex jalaq. Sinjura Rosbach. Grazzi ħafna tal-li ġejta hawnhekk illum u tal-li qed tiddiskutu magħna dan il-punt daqshekk importanti għandi xi ftit mistoqsijiet. Liema passi konkreti se jittieħdu biex niżguraw li dawn il-linji gwidi et tal-etika ma jkunux miksura fil-ġejjeni. Nixtieq nkun naf ukoll x'kienet il x'kienu l-problemi sissa għaliex m'hemmx bżonn tal leġislazzjoni ġdida skont dak li qatt inti u se tkomplu tużaw u taħdmu fiħdan il-qafas eżistenti, mela l-ura għalfejn kienem il-problemi, għalfejn inqalaw dal-problemi, min ma zamx kelmtu jew min naqas u li ma kumpaniji u li ma persuni u ma voluti f'dawn il-provi. ħafna kumpaniji, ftit kumpaniji u kemm minn dawn il-kumpaniji u ma Ewropej. Eh, dawn huma nies illi jew kumpaniji illi eh, darba wara l-oħra jwettqu l-istess nuqqasijiet u x'tip ta' sanzjonijiet jekk tħadmu xi sanzjonijiet eh, kontra dawn il-kumpaniji involuti fil-provi kliniċi. Grazzi ħafna il-Sinjura McKevin. Iva, dawn l-ħar 10 minuti splotejtunna rasna bl-informazzjoni imma ejje ma noqdux namluwa ta' birruħna illi Eh, ma, kienx hemm inġiba ħażina fil-kuntest ta' dawn il-provi kliniċi kliniċi tafu ġara fl-Indja u x'jiġri f'dan il-każijiet kien hemm allegazzjonijiet serji dawn jinvolvu kumpaniji, kumpaniji li jtolbu permessi mill-lema għal ċerti mediċini u mbagħad lema x'tagħmel. Titħol eh, Tidħol f'dawn il-kwistjonijiet x'tagħmel eh, lema fil-proċess ta' awtorizzazzjoni. Mbagħad dwar il-Clinical Child Database fl-aħħar din eh, issa tpoġġiet online u turina eżattament x'inhu jisri. Issa tista' tgħidilna x'turi turi situazzjoni sitwazzjoni eh, x'inhu jiġri fl-Ewropa jew provi wkoll qed isiru barra mill-Unjoni Ewropea. Jew qed tintuża biss jew qed tat informazzjoni biss dwar provi fuq mediċini tat-tfal turi eh, ma, tatix ma tatix informazzjoni dwar ir-riżultat ta' dawn il-provi. Itne li intom għattu li memżon li nbidlu xejn, imma jina naħseb li memx l-istess livell ta' trasparenza fl-Europa daqs skemem fl-Istati Uniti. Hemm raġuni għal dan? Sur Peter Liza fil-qosor, kjoġbok. Iva, jena zgur sen nitkellem fil-qosor. L-ewel net irridu liġijiet iktar stretti fl-Ewropa u rridu nizguraw illi barra mill-Ewropa meta jkun hemm mediċini li jkunu qed jiġu approvati għall-użu fl-Ewropa hemm bżonn li regoli jkunu stretti u li dawn ir-regoli jkunu rispettati. Flema anzi smajna l-ema eh, lema għat għalet lema tistax eh, ma jistax jitħlu għax kienem ksur tal-regola tal ekvivalenza xieġri f'kas bħal dan fi Strasburg Is-Sur Swini kienem smajt dak li għal professor Jizani mill-Indja Emma u l-Kommissjoni xamlu wara dik il-laqa informali kienem ċertu akkużi li saru, kienem ovvjament eh, eh, dan kienu bazati fuq fatti għax middera kien hemm xi nies li tilfu ħajjithom fl-Indja eh, x'ħareġ wara dik il-laqgħa informali, x'sar? Sur Soro u mbagħad Sur Swini. Mela, fil-qosor ħafna. Jina maċ illi men bżon ta' leġizlazzjoni għax nkun qed nikkontradixxi li l-nifsi dak li qatt huwa li aħna noħolqu kondizzjonijiet biex dawn il-provi kliniċi jsiru taħt kondizzjonijiet iktar stretti miex il-mod kif sentejbu l-affarijiet fl-Ewropa. Jiġifieri nkun qed inbidlu il-benchmarks għal tests li li siru barra mill-Ewropa. Il-mod kif nindirizzaw is-sitwazzjoni huwa li dawn il-provi kliniċi siru iktar trasparenti u anke fir-regoli ta' prevalenza ekonomik iktar trasparenza li nkunu nafu x provi qed isiru kif fejn tal-bit tal-permessi u applikazzjoni tal-permessi ta' mediċini bbażat għabbażi ta' eh, provi kliniċi li siru barra mill-Ewropa. Jiena dakat fil-fatt. Sanzjonijiet eh, naħseb eh, aħjar jitkellem dwar dan is-Sur Swini jekk prova klinika jew xi kumpani eh, tkun saret jew talba applikazzjoni għal permess tkun ibbażata fuq test jew provi kliniċi illi ma jkunux saru skont il-regoli ovvjament Ovvjament imbagħad tidħol il-Kummissjoni u tieħu azzjonijiet. Grazzi ħafna Sur Soro għall-EMA, Sur Swini. Iva, grazzi ħafna l dak il-mistoqsijiet lura l-ewel net għal kwestjoni tal-qafas legali. Lema eh, eh, id-deċidit li tagħmel dak li jippermettilna nagħmlu l-qafas legali eżistenti u importanti illi nagħmlu iktar progress f'dak il-qafas. Eh, hemm forsi xi joqsma li marbutin ma' trasparenza per eżempju risorsi u koll aħna limitati mill mil ta' dawn l-ispezzjonijiet biex naraw illi eh, l-standards huma rispettati minn eh, dak li ratu rajtu fil-slide l-sfida hija kbira mhuwiex possibbli illi dawn il-postijiet kollha fejn isiru l-provi kliniċi ikunu riveduti u eżaminati. Rridu naħdmu flimkien ma' regolaturi fil-pajjiżi fejn ikunu saru dawn il-provi biex ikunu e, il-sistemi tal-ispezzjonijiet tagħhom isiru iktar effiċjenti anki waqt li jkunu qed isiru il-provi. il provi u anki ovvjament illi eh, jisegwu standards ta' etika mill-aktar jien. Aħna nkunu nafu min għamel il-provi, il nkunu nafu din l-informazzjoni tkun għanna u tkun fid-dossiers illi jaslunna. Eh, meta jsiru dawn il-provi barra mill-Unjoni Ewropea u fl-Amerika ta' fuq tkopri ħafna dossiers ħafna eh, mediċini l-lum ikunu eh, sviluppi, zviluppat fuq livell globali u għalek il-provi rridu siru madwar id-dinja biex ikun hemm reklutaċ suffiċenti ta', ta pazjenti ma tantx nużaw sanzjonijiet għaliex dawk il-prove li siru barra mill-Ewropa ma jaqawx taħt l-autorità tal-Istati membri jew inkella tal-istituzzjonijiet Ewropej għalhekk sanzjoni illi aħna huwa għalli ma noħorġux permess ta' kummerċjalizzazzjoni li hija uh, strument uh, kbir ħafna li minn banda rridu nużawh kultant imma mill-naħa l-oħra la darba aħna nużawħ ifisser li l-pazjenti ma jkunux jistaw jirċivu dawn il-medicini. Trasparenza hija strument eh, b'saħħtu ħafna u għaldaqstant aħna irridu eh, natu iktar informazzjoni, najdu fejn ikunu saru l-provi, fejn kienu li jinsabu l-pazjenti, minn fejn ġew reklutati, Eh, xkienu l-vulnerabilitajiet ta' dawk il-popolazzjonijiet ta' pazjenti u eh, nizguraw illi dawk il-vulnerabilitajiet ikunu ġew imħarsa, l-pazjenti ikunu ġew imħarsa kif imis f'dawk is-sitwazzjonijiet. U batek aħna nkunu nistaw u koll nikxfu dawn eh, il-nuqqasijiet jekk ikun hemm il-nuqqasijiet mingħajr ma noqogħdu nużaw uh, il- um, il-proibizzjoni u ċaħda ta' dan ta' dan il-ħruġ ta' permess. l-ispezzjonijiet li namlu ħafna drabi eh, xi kultanti waslu għal eh, fatt li l-permess ma jien ħareċ. Il-problemi mhumiex ibbażati fuq eh, zoqni ġeografiċi partikolari għaliex meta jkun hemm numru ta' provi li ma jirnexxux jew l-affarijiet li ma jimxux ħarir isiru kemm fl-Ewropa kif ukoll barra mill-Ewropa. Il-provi li huma għaddejjin pereżempju bħalissa li qed isiru f'pajjiżi li qed jiżviluppaw uh, saru ħafna iktar bir-reqqa imma dak li qed naraw bħalissa hija informazzjoni ta' li sa teżisti xi erba' snin, jiġifieri irridu noqogħdu attenti. U naħseb għalhekk huwa importanti ħafna li aħna nimplementaw dawn l-azzjonijiet prattiċi li semmejtilkom aktar kmieni biex noqogħdu attenti għaliex alla volja forsi ma kienx hemm xi ksur sinifikanti f'dawk il-provi li aħna ispezzjonajna nistgħu u kol nipretendu li deħlin ħafna atturi ġodda f'dan il-qasam et tinata ħafna importanza fuq sistemi regolatori li huma għadhom żgħar u fraġli għal daqstant u ovvjament qed nippretendu li se jkun hemm iktar diffikultajiet. Aħna diġa qegħdin niflu id-dossiers u f'ċerti sitwazzjonijiet rajna li saru provi minn kumpaniji li għandhom permessi fl-Europa jew prodotti li qed jiġu kummerċjalizzati fl-Europa u eh, li dan prodotti tagħhom qed jiġu kritikati. Ġifiri, irridu noqogħdu attenti ħafna għanna bżon ta' risorsi kemm għall ispezzjonijiet u anki għat ta' kapacitajiet dwar il-databases aħna naħdmu fiħdan il-qafas legali ġifiri l-European Clinical Trial Register li hija bazata fuq il-City Database illi tagħmel għandha ħafna iktar uh, investigator sites fl-Ewropa jew inkella Pediatric Investigation Plan anke jekk dan isir barra mill-Ewropa siru uh, eh, il-profi il li siru barra mill-Ewropa ma jaqgħux fl-ambitu legali tagħna imma jinkludu wkoll provi fuq il-kbar kif ukoll fuq it-tfal. Dawk li mhux fil affas tal-pubblikazzjoni huma phase 1, provi tal-kategorija phase 1. Grazzi ħafna, Sir Sorrow. Sir Sweeney, mill kommissjoni u minn Emma. Skużawna illi ma tantx kenna ħin biex niddedikaw għal suġġett daqshekk importanti. Naħseb da se jibqa suġġett jaħraq dawn il-provi kliniċi f'pajjiżi fejn hemm dħul baxx ħafna huwa suġġett importanti u nawguralkom kull suċċess fil-ħidma tagħkom, ħeġġeġkom li tkomplu Issa nawgura l-ikla tajba lil kulħadd nerġgħu niltaqgħu hawnhekk illum għar nofsinhar fit-tlieta meta mbagħad se naraw il-networks trans europej ta' telekomunikazzjoni. Saħħa grazzi. Sind Delegation